Good afternoon everybody and a special word of welcome. Kemtejn ta' merħba lil Vici President tal-Kummissjoni Franz Timmermans li qiegħed Mana illum, għanna sija żmien naħseb eh, nistaw nevitaw il-formalitajiet, eh, naħseb li fil li aħna kontenti li qiegħed hawnhekk Mana, naf li nafu koll li inti l-kummissarju tagħna u eh, eh, nirrikorru lejk f'momenti ta' ferħ u anki momenti ta' deqa. Mela ħalli nibdew minnajr eh, ħella ta' ħin għaw il-koordinaturi għawnek u inti għandek ħin limitat ta' skem u tana. L-ewel senati mikrofonu lilek, Sir Timmermans, grazzi ħafna, Signora President, <coughs> fil-osor ħafna sabiex un battikonna iktar ħin biex nieħdu il-mistoqsijiet nkun nistan weġibba eh, bl aħjar mod possibbli. Għalija il-komitat ta'kom huwa importanti mhux biss minħabba is-suġġetti individwali li tindirizzaw għaliex ħafna mill-kwistjonijiet li intom taħdmu fuqhom jaqgħu taħt il-kompetu tiegħi ta' drittijiet fundamentali imma naħseb illi bħala petizzjonijiet dawk illi jaslu għandkom naraw ċertu xejriet għandhom it tħassib iċ-ċittadini li jaqsmuhom magħkom u jekk aħna nistgħu nifmu x'inhi x-xejra, aħna nistgħu nużawha eh, din sabiex eh, infaslu proposti aħjar kif nistgħu ngħinu li ċittadini tagħna niffaċilitawlhom ħajjithom u nsolvulhom il-problemi għalhekk meta jiena ħattan l-inkarigu waqt is-smieħ tiegħi għad li jiena nixtieq naħdem mill-qrib ma' Sinjura Vikstrom u mal-Komitat għalix nemmen illi bekk nistaw namlu bieċa xogħol aħjar biex nindirizzaw it-ħassib ta' ċittadini l-ambizjonijiet tagħhom jew anki l-istennijiet tagħhom fir rigward ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Tajjeb, mela dana eh, servi bħala parti mid dialogu strutturat bejn il-Komitat tagħna u int, Sur Timmermans, fuq din il-kooperazzjoni interistituzzjonali li tant hemm bżonna il- konklużjonijiet ta' dan id-dialogu strutturat eh, aktar tard se jkunu inklużi flittra lill-presidenti eh, eh, tal-komitati u issa se naddu mill-ewwel għal koordinaturi u se jkollhom żewġ minuti kull wieħed. L-ewwel nati il-mikrofonu lis-sur Jar. Grazzi ħafna, Kommissarju Timmermans, grazzi ħafna tal-li ġejta unek f'dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet. Kellek raġun meta għat illi eh, meta naraw xinu għaddej fl-Europa, eh, naraw il-dokumenti ta' dan il-komitat, inti naħseb tista' tifhem fuq xiex qegħdin igergru iċ-ċittadini Ewropej u għalhekk naħseb illi dan huwa probabbilment l-iktar kumitat importanti f'dan il-Parlament. U naħseb illi nistaw iva namlu ħilitna biex intejbu il-ħajja fl-Unjoni Ewropea dak li għattinti dwar il-kooperazzjoni bejn il-Komissjoni Ewropea l komitat tal-Petizzjonijiet. Erba mistoqsijiet, l-ewwel net il-Komitat tal-Petizzjonijiet qed jittama li jirċivi opinjoni mal-arkem jista' jkun minnaħa tal-Kummissjoni sabiex inkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna. Għanna regolament li skontu aħna rridu nirċievu tweġiba mill kommissjoni fi żmien tliet xhur. Inti taqbel illi għandkom tirrispettaw din l-iskadenza ta' tliet xhur. Tieni net fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet ftit ftit qegħdin intejbu l-mod kif eh, naħdmu qed nippruvaw noħolqu gruppi ta' petizzjonijiet ikonna membru par wieħed illi jkun responsabbli għal qasam partikolari. U forsi tista' timmaġina illi fil-kuntest ta' sistema bħal din ikon, jista jkonna dialogu regolarment mal-Kummissjoni fi żmien dan it-tliet xhur u it-tweġibiet illi jaslunna zgur, illi jkunu aħjar, iktar rappresentativi mill-li kieku kena noqodu nirċivu din l-informazzjoni permezz ta' kanali aktar uffiċjali. Umbat, fil-xol ta' tħejjija tagħna aħna wkoll konna bżonn informazzjoni mingħand l-istati membri hemm min jikopera, hemm min ma tantx, hemm min hu miftuħ, hemm min ma tantx. Forsi tista' tgħinna inti biex niżguraw illi l-awtoritajiet fl-istati membri kollhom kuntati aħjar magħna għaliex ħafna drabi jirrifjutaw illi jagħtuna l-informazzjoni. Ir-rabanet u forsi l-iktar punt interessanti, il-Komitat tal-Petizzjonijiet ġibbet l-attenzjoni għal leġislazzjoni fejn l-affarijiet ma tantxu ma mixjin tajjeb u la darba dawn ikunu identifikati nittamaw illi nkunu nistgħu wkoll intejbu leġislazzjoni. Forsi għaw min eh, ma tantxu sodisfatt bil-leġislazzjoni imma biex tinbidel il-leġislazzjoni hemm bżonn ta' proċedura sħiħa u din hija xi ħaġa diffiċli ħafna. Ruiz is not here. Floor to... Peress li signora Camelo Luiz Mishaw sanati il-mikrofonu l-onorevoli Martan. Grazie ħafna, signora President, grazie Sur Vici President, grazie tal-li qed tirrikonoxxi l-importanza ta' xogħol li jsir f'dan il-kumitat. Grazzi tal-li insistejt fuq u imma jiena irrit nitkellem dwar id-djufijiet li hemm fil-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb illi intom għandkom tatu aktar kas ta' xoll li namlu aħna għamnek. Naħseb illi inti taqbel li aħna għodda li saħaħ id-demokrazija diretta ma' ċittadin Ewropew u sfortunatament aħna mux neċessarjament aħna imma dawk illi jikdbunna u jibatunna petizjoniet tagħhom kemm il-darba la nifmuhom u laqqas nisimawhom u hawnhekk eh, eh, hemm ir-riskju illi tintilef il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea għanna natu l-ċittadini tweġiba mal-jar kem jista' jkun is issaħħaħ l-importanza ta' dan il-Komitat mhux biss imma ukoll tal-Unjoni Ewropea nitkellem dwar is-Sinjura Soledad dak li qalet is-Sinjura Soledad Cabezon naqbel ma dak li qalet u mbagħad Jiena qed nitkellem ukoll għannom tal-kollega tagħna ġudit jiena qatt ma nkunna kif nippronunċjah kunjoma li hija deputata Ewropea Ingliża li bħalissa edha f'pajjiża l-elezzjonijiet u li xtaqet ukoll tiġbed l-attenzjoni tiegħek għal dak li għaddej fil-pajjiż tagħha. X'inhu għaddej? Ħafna miċ-ċittadini meta jitilqu minn pajjiżhom għal perjodu twil ta' żmien jitilfu id-dritt illi votaw fil-pajjiżhom stess. Dinna xi ħaġa illi ġibdidna l-attenzjoni għalija ċittadina Ingliża sena li għaddiet imma naħseb illi et eh, hija xi ħaġa utopika li wieħed jippromwovi l-mobilità ġeografika fiħdan l-Unjoni Ewropea u mbagħad xorta waħda jkun hemm pajjiżi illi l-ġelu l-ċittadini tagħhom jitilfu id-dritt tal-vot jekk ikunu telqu għal periodi twil ta' żmien mill-pajjiż tagħhom. Vivian Redding kienet diġà eh, tkellmet dwar dan, jiena nixtieq inkun naf inti x'beħsibek tagħmel dwar dan. Grazzi. Eh, Issa, ħanaddi l-kelma li Signora Becerro fisem il-Grupp Aldi. Grazzi, Signora President. Grazzi, Sur Timmermans, tal qija ta' wek għal boħra, b'dan il-Kumitat tal-Kompetizzjonijiet. Jena naħseb li waħda mill-aħjar aħbarijiet ta' din il-leġizlazzjoni hija li kummissarju bħalek bil-livell ta' responsabilità li għandek f'din il-Kummissjoni ġdida refa mhux biss il-ħidma diretta imma wkoll il-valuri ta' ċittadinanza diretta fl-Unjoni Ewropea u naħseb li rridu nifirħulek hija aħbar tajba ħafna għal dan il-Kumitat u għall-Parlament Ewropew kollu kemm hu. U jiena naħseb li dan l-impenn ta' ħidma konġunta mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar hija il-one-stop shop diretta mal-ċittadini hemm bżonn li inwiġbu għal erba' kelmiet ewlenin il-parteċipazzjoni politika minn Minnaħa hemm il-garanzija ta' drittijiet, partikolarment ta' dawk li huma l-aktar vulnerablu, minnaħa l-oħra il-possibilità li nagħtu servizz effikaċi biex insolvu l-problemi. Jiena naħseb li dan irid ikun lan li irid ikonna b'mod permanenti fil-ħidma konġunta tagħna. U wieħed mill-ewwel passi u sfidi li nistgħu nerfgħu flimkien huwa dak li diġà qegħdin nagħmlu bl-inizjattiva tal-ċittadini Jena naħseb li huwa ta' min jikkummenta fuq u dan l-impenn. U ħan nitkellem bil-klim tijak l inizjativi ta' ċittadini hija waħda mill-offol biex biex saxħa l-istituzzjonijiet Ewropej biex nipromovu il-parteċipazzjoni attiva ta' ċittadini u l-kapaċità li namlu politika fl-Unjoni Ewropea kif ukoll nejnu l-ċittadini permezz tal-istituzzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn li nsibu modi innovattivi biex nuru li nkunu biex naraw il-mod aktar attiv li nużaw dan l-istrument. Hemm bżonn li nużaw għal massimu tiegħu Jiena nemmen nkun nistgħu niksbu dak li rridu nagħmlu permezz l inizjattiva ta' ċittadini din tista' tkun opportunità straordinarja sabiex naqilbu f'xi ħaġa tanġibli, xi ħaġa li f'okkażjonijiet baqgħet biss klim firħa. Għalhekk nixtieq nirringrazzjak għall-preżenza tiegħek hawnhekk. Tack så mycket. Och nu går ordet till... till... Grazie, Hafna. Issa, signora Okner. Ħan nitkellem bl-Ingliż. Nixtieq nitkellem fuq żewġ affarijiet, mhux il-baskrijiet tal-plastik għax irbaħta issa l-Portugal qed jiċċelebraw għaliex irnexxielna biex ngħidilkom. Irbaħnija. Il-Parlament u l-Kunsil rebħu nixtieq infakkarkom. Issa ħanaddi għal-qasam fejn inti naqriżiet eh, modernu tifem tifhem iżjed liċ-ċittadini. L-ewwel ħaġa il-kwistjoni li konna regolament fuq amministrazzjoni tajba. Aħna inna nitolbuha ġiet imweda l ċittadini fit-trattat u dan jorbot ukoll ma l-ombudsman u regolament reali fejn hemm il-prinċipju tas servizzi u tenfasizza il-ċittadini eh, mhux il-ħarsin tal-uffiċjali ċivili. U nistgħu nirreferu għall-artiklu 41 ta' trattat biweda ċara li ħajkonna regolament fuq amministrazzjoni tajba. U din tkun ta' għajnuna kbira għal ġestjoni tajba bħalma għandek f'pajjiżek u f'pajjiżi tal-Tramuntana fuq eh, risposta eh, kemm jista' jkun malajr, etc. Il-ħaġa oħra li xtieq insemmi hija il-Konvenzjoni ta' Arus Tant kenna tweġiba ħażina mill-Kommissjoni qabel żmienek iġfieri. dwar il-ksur minnaħa tal-istati membri tal-konvenzjoni l-antika ma setawx jiksbu l-informazzjoni, ma setawx laqqas ikollhom aċċess għal ġustizzja. Aħna fis-sistema tal-Unjoni Ewropea xorta waħda għadna implementajna ħafna mill-konvenzjoni ta' Arus imma mhux kollox, pereżempju l-aċċess tal-NGOs għal ġustizzja li hija parti importanti tal-konvenzjoni l-antika. U nistaqsik, id-dinja ħaġem li qedem Iġviri fuq id-drittijiet speċjali tal-NGOs fl-ambjent. Il-konvenzjoni ta' Arus. Kuħat jajta Arus imma hija Oħus. U dritt tal-NGOs li kollhom kundizzjonijiet aħjar li kiku ma kellhomx din il-konvenzjoni. Issa nixtieq nixtieq li inti twedna hemm petizzjoni għada pendenti fuq li konna tweġiba aħjara li kinti wetna il trasparenza li ħatinata din it-trasparenza? Kif ukoll li konna proposta ġdida ta' regolament sabiex nkunu nistaw naġġornaw ukoll l-aċċess għal ġustizzja fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Margaret. Issa l-Onorevoli Valina fissem il-Gwe. Grazzi ħafna l net nixtieq nirringrazzja l-Sur Timmermans tal-qija taw preżenti għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Pala membru ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nista' nassigurak li l-Kummissjoni Ewropea pala l-Gvern tal-Unjoni Ewropea qed tagħmel biċċa xogħol fl-opinjoni tagħna mhux biżejjed u minn barra minn hekk aħna naħsbu li hemm nuqqas demokratiku li ċ-ċittadini kollha tindunaw bih. tikom eżempju, pereżempju, il-ħarsin tal-poplu fil-Ombudsman il-, -ombudsman, il E, fl-axħar rapport għalet li 64% tal em, tal, kazijiet li jidru qoddim huma propju kontru il-kontra il-Kummissjoni u dawn huma minħabba nuqqas ta' trasparenza u n-nuqqas ta' twetti ta' trattati. Kazijiet bħal revolving doors fejn aħna narawhom anka fl-Unjoni Ewropea jew inkella id-dritt eh, għall-azin minħata Frontex li qegħdin jiksru l-liġijiet kontinwament. Jiena nitkellem fissem iċ-ċittadini u ċittadini jimportom ħafna minn drittijiet tal-bniedem u kuljum jimportom iżjed li kuljum dejjem aktar numru ta' petizzjonijiet kontra l-istati membri bħal l istati membru ta' Spanja fejn dejjem eh, ikunem ksur eh, fil-frontieri 60 fil fejn 60% Eh, tal-ksur li sar fl-2014 eh, kien propju f'pajjiżi flimkien eh, mal-Marok li ma jirrispettax l-drittijiet tal-bniedem u din hija xi tiġi kuljum. U l-Unjoni Ewropea tagħti s-sensazzjoni li qiegħda dejjem iktar imbeda miċ-ċittadini il-parteċipazzjoni ħana tikom eżempju fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej bil-kem kien hemm 50 fil-mija ta' parteċipazzjoni fil-voti fl-aħħar elezzjonijiet, inkluż pajjiżi, l-interess qed jonqos. U ħafna minn dan ġi propju minħabba in neoliberalizmu li qed anqal l-ċittadini. Kif ukoll is-salvataġġi bankarji u dan rajtu instess stess meta tkellimt fuq l-inizjattiva ta' ċittadini u l-problemi li għandhom in-nies U biex naħla u ħanalaqaw, nishtiq najdlek li minnaħat tal-grupp tagħna l-gwe, aħna għan maħnix sodisfatti bit-tweġiba tal-Kummissjoni għal petizzjonijiet, petizzjonijiet għaliex aħna naħsbu li mhumiex bizzejiet, per eżempju tal-azjendi tal-żejt fil-Kanarji, fil-Gżejjer Kanarji, fejn kien hemm il-tweġiba l natat kien rapport li kien bażikament kopja tar-rapport tal-intrapriża stess. Grazzi. Iva, hemm problemi kullimkien, tajt il-President. Issa jiena E, nixtieq ngħaddi il-kelma lis sinjura Evi fil-fisem fil l-EFTD. Iva, grazzi ħafna. Jiena xtaqt niqaf u nitkellem għal darboħra fuq is citizens Initiative ECE, ECI. Din hija xi ħaġa li jenna nafuha mill-bidu ta' din l-inizjattiva Issa sfortunatament qed naraw li hawn nuqqas ta' suċċess e, u dan wassal għal e, tnaqis fin-numru tal-ECIs li ġew prezentati f'dawn l-aħħar sena. Għalhekk aħna rridu nsaqsu lilna nfusna e, kif strument li fuq il-karta huwa tant b'saħħtu li jagħti leħen liċ ċittadini Ewropej, kif iswiċċa hekk? joħroġ biċar li il-problemi tekniċi kollha u l-ostakli kollha li l-taqaw magħhom il-kumitati tul it-triq tal-ECIs, il-problem war problema hija li ċ-ċittadini Ewropea qasbis jafu bih. Jiena anka personalment provajt nara fis-sit tal-Kummissjoni u bażikament taqqasem mod kif wieħed jista' jasal biex jifhem u jsib il-paġna ta' referenza tal-ECI, tal-inizjattiva ta' ċittadini, jekk inti ma tkunx taf li jeżisti għalhekk huwa verament diffiċli li wieħed e, ikun jista' jużah. Issa, sur il-Kummissarju, inti waqt il-hearing li l-inizjattiva ta' ċittadin Ewropej ħajkolla bżonn Eh, kuntat mal-Kummissjoni għaliex jekk itqajjem dan il-dibattitu fuq li CIs ħajsir mhux biss fuq il level tal-persuni li għandhom interess ma fuq il-livell ta' stat membru. Għalhekk jiena naħseb li l-unika mod kif il-Kummissjoni tista' turi li għandha għal alba suċċess ta' dan l-istrumentant importanti huwa jekk ikun hemm pjan ta' komunikazzjoni kif suppost li wassal il ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jafu bih dan l-istrument. Rridu nitilqu mill-istati membri u mill-istituzzjonijiet lokali. Forsi nużaw bl-aħjar mod iċ-ċentri bħal Europe Direct fit-territorji differenti u ikun hemm it-taħriġ tal-personal bl-aħjar mod sabiex ikollhom eh, dik l-informazzjoni li għandhom bżonn. Jiena Nixtaqt nkun naf ukoll jekk inti bħala Viċi President tal-Kummissjoni Ewropew ma tħoss li tul it-triq naturali ta' dan il-din l-inizjattiva l-Kummissjoni m'għandux ikollha rwol ikbar għaliex sissa għanzi il-Parlament. Il-Parlament l-unika rwol li kellu ġviri istituzzjoni li hija eletta b'mod demokratiku fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini bil-kemm għandha preżenza. Grazzi. Thank you, Mrs. Sevi. And this concludes the round. Grazzi ħafna mela b'dan il-mod laqna l-ewwel round ta' mistoqsijiet min-naħa tal-koordinaturi. għaddi l-kelma issa li sur Viċi President, Sur Timmermans. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela Sur Jar fuq l-ewwel mistoqsija ta' jekk nistawx nżommu ma' tliet xhur, iva, u jien dak li rrit. Jekk ikun hemm eċċezzjoni, jiena rrit li din l-eċċezzjoni tiġi spjegata lili, jekk hemm xi raġunijiet tekniċi għalfej. Il-cluster sabiex ikonna dialogu iżjed regolari iva toġobni e jgħan għamluwa. Jekk nistaw nejnuk ti komunika ħjar ma l-istati membri IVA, jekk nista' nkun ta' għajnuna biex insibu l-aħjar kanali IVA, l-Kummissjoni hija lesta li tgħinkom fuq dan kollu. Raba mistoqsija fuq kif nistaw nagħmlu xi ħaġa dwar il-leġislazzjoni meta aħna niskopru l-affarijiet mhux sejrin tajjeb. Tħallu nix nibda fuq dan is-suġġett għax kapaċi li tkellem għal sijat sħaħ fuq dan. Waħda mill-problemi li aħna naqsmu s-Kummissjoni u parlament huwa li aħna iffukati bisħieħ fuq leġizlazzjoni ġdida. Aħna naraw problema mela ejja nagħmlu leġizlazzjoni ġdida. Din hija xi ħaġa eh, karatteristika tal-politiċi u jiena wieħed minnhom u hekk nagħmlu aħna dejjem rridu xi ħaġa ġdida, soluzzjoni ġdida. Ma tantx aħna tajbin biex inħarsu lura u nivverifikaw jekk is-soluzzjonijiet li ħriġna bihom il-biraħ jew l-biraħ lura għadhomx tajbin jew humiex qed jagħmlu dak li rridu. Li fuq livell Ewropew hija aktar ikkumplikata x'imbagħad trid issib kompromess ma' 28 stat membru u l-Parlament Ewropew u hemmhekk il-kompromess tant isir importanti li ma nibdewx naraw id-dettalji tal-konsekwenzi. qed nittama li bil-ftehim interistituzzjonali l-ġdid bejn it-tlet istituzzjonijiet, Inkunu nistgħu ntejbu dan l-aspett sabiex ikun hemm eh, evalwazzjoni tal-impatt waqt il-proċess jekk ikun hemm emenda kbira għal proposta. Din hija ta' tlet istituzzjonijiet, kulħadd għandu responsabilità tiegħu hemmhekk u riċentement il-qorti fil-fatt ikkonfermat din ir-responsabilità. Għalhekk jiena naħseb li jekk nistgħu namlu verifika fuq leġiżlazzjoni eżistenti li kieku jkun interessanti li tkun rapporter fuq um, leġislazzjoni ġdida daqskemm għam interessanti tkun rapporter fuq eh, leġislazzjoni antika naħseb li naslu aktar. Is-Sur Martan qal li n-nies iħossu ħadd ma jismagħhom. Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq għadi. Jekk aħna maħniex qed iwieġbu malajr biżejjed Jekk aħna nistgħu ngħinukom biex tkunu aktar ntaġlu aktar, tkunu aktar ċari fuq dan, naħseb li nkunu tajnuna. Irrid ngħid ukoll li jiena skoprejt li ċittadini li jiksbu petizzjonijiet li ilkom jew lilna huma ma jinteressomx jekk l-Ewropa ix kompetenti f'dak il-qasam jew le, jekk ma jirċevux risposta ġviri nireferu għom għall-Istat membru għalix l-Unjoni Ewropea mandiġ kompetenza ħaj jifrustraw ruħom għalix għajdu l aħna t-niktbu lilkom sabiex intom tejnuna għalek għawek nirrepeti dak li għal jar, jekk aħna nistaw nkunu intermedjarji mal-istati membri, eh, forsi b'dan il-mod ikunu nistaw nindirizzaw il-fat li n ma jħossux li qegħdin jiġu mismuha għaliex mhux qed jirċievu tweġiba għal problema l qegħdin iqajmu. Għalhekk hawnhekk forsi hemm problema ta' komunikazzjoni mal-istati membru aħna lesti li nkunu ta' għajnuna għawek. Issa il-kwistjoni ta' li wieħed jitlef id-dritt għal vot. Jiena naf li hemm nies qegħdin jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej mir-Renju Unit li tellaw dan il-każ il-qorti. Il-qorti fil-Lussemburgu ux x-Lussemburgu, mux ta' Strasburgu, sa' fejna fjena, minna ta' Lussemburgu, insomma, res u kas il-qorti. Sfortunatament, il-Renju Unit ġi konfermat il-pozizjoni tar renju Unit li għandhom id-dritt li jirtiraw id-dritt tal-vot, iżda jena minix konvint li din għax ġiet eżaminata fil-kontest tal-libertà ta' eh, moviment Għalek, forsi dan dinja kwistjoni rridu nġew nġu għalija, imma jena wis nibza li l-orti ma enitx eh, dawk il-persu li jixtiqu jżommu dritt tal-vot anke jekk jgħixu fi stat membru ieħor għal perjodu ta' żmien. Issa l-erba punti li semmejt u mażattament il-petizzjoni fuq xiex għandhom ikunu u reazzjonijiet tagħna għal petizzjonijiet x'għandhom ikunu. In-nies għandhom id-dritt li jqajmu dawn id-diskussjonijiet li jipparteċipaw fid-diskussjonijiet, għandhom dritt li aħna nieħdu ħsieb id-drittijiet tagħhom Safej, dan huwa importanti fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Inti qajjimt il-kwistjoni tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej palma għamlet ukoll is-Sinjura Ivi, jiena għed kemm il-darba li rridu ntejbu kif taħdem din l-inizjattiva, potenzjalment dan huwa strument tajjeb ħafna. Għandu ċertu regoli, dejjem ħajkun hemm regoli, dejjem ħajkun hemm nies li jisfidaw dawn ir-regoli anke jekk intejbuhom għom regoli iva għandna bżonn intejbu r-regoli naqbel. Irridu naraw x'nistgħu nagħmlu fiħdan ir-regoli eżistenti biex noħolqu dinamika politika aħjar, anke jekk aħna minn mezza regoli konna ngħidu Isma jiddispjaċin imma din ma taqbilx ma regoli li konna din l-inizjattiva ta' ċittadini, iżda jekk aħna naraw li jemmijiet ta' eluf ta' ċittadini għalu li dan il-punċ ta' u jgħajmu għalfej ma nużawix fl-imkien mal-Parlament Ewropew eh, bħala odda għal dialogu politiku ma dawn iċ-ċittadini minn ma najdu li dan għandu jwassal għal leġizlazzjoni din tista' tkun xi ħaġa li tasal iżjed tard, imma jekk in-nies iridu jqajmu kwistjoni dan irid jasal bħala messaġġ lill-Parlament u lill-Kummissjoni li rinna nagħmlu aktar dwar dan. Aħna kellna laqgħa twila anke mal-kumitat tagħkom tiegħek fit-tmim ta' frar. E, kien hemm il-kumitat Afko wkoll involut biex jitkellem fuq din il-kwistjoni u rid ngħid lis-Sinjura Ivi inti qed li ċ-ċittadini ma jafux biżejjed dwar dan u l-NGOs jafu tajjeb. U għalek rridu insibu modi fl-imkien mal-NGOs biex nqajmu eh, l-arfin publiku li teżisti din inizjattiva. Jena ovvjament les nirċivi il-kummenti u suġġerimenti ta' kif nistaw intejbu il-mod kif jaħdem is-sit tal-internet, per eżempju, diġa kellna kummenti fuq dan jew inkella kif nistaw inżidu l-arfin publiku dwar il-fat li fil-fat jeżisti Is-Sinjura Oken issa bdiet fuq il baskri tal-plastik li jatini l-opportunità li anka għawek insemmi f'dan il-kumitat moċċar li najt temnux dejjem da kollu li huwa miktub fl-istampa jiena għat għat ma kont kontra dejjem er qalu li jiena ta' di, le, jiena qatt ma kont kontra li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsil u l-Parlament. Jien l-unika ħaġa li għamilt kienet li għafżajt li jekk tilħu kompromess oqodu attenti dwar kif ħatiġi jiġi implementat il-kompromess. Għaliex qed tirriskjaw li toħolqu kompromess li tantu huwa diffiċli jiġi implementat li konna res u stat membru l-qorti għaliex ma jistawx jimplementawa. Umbat il-PC jerġa' jaqa' fuq il-Kummissjoni dan l-unika punt li ressaqt qatt ma kont kontra l-ftejim bejn iż-żewġ entitajiet leġislativi għalhekk grazzi tal-li tajtni l-opportunità li niċċara dan il-punt. Issa dwar l-amministrazzjoni, Jiena naf li hemm diskussjoni twila dwar jekk din xi ħaġa li għandha tidħol fil-liġi jew le. Jiena naħseb li għandna bżonn intejbu l-prassi amministrattivi F'dan l istatju jiena minix konvint li l-użu ta' strument legali biex nilħuq dan lan u biex l-aħjar possibilta. Issa fuq il-konvenzjoni ta' Arus u dak li tlabt inti speċifikament, jina eh, il-mistoqsija tijak mandiċ risposta lija eh, irritni nikonsulta ma kollega ġviri wara meta niskopri eżattament din il-kwistjoni xinni u kif nistaw nirreagġix nibatlek il-risposta tijaj bil-miktub. Issa, fuq l-ombudsman u trasparenza. Issa tazza ix nofsa mimlija, nofsa vojta, dan kultant jiddependi wkoll eh, mill-pożizzjoni politika Nishtiq intenni li Transparency International riċentement stabilit li dwar trasparenza il-Kummissjoni Ewropea kienet it-tieni fost l-istituzzjonijiet, ma naħsibx qed nindaqsek ħażin tejjibna l-pożizzjoni tagħna, ħadna miżuri anka fil-bidu ta' dan il-mandat, miżuri li ġew infaħra anka mis-soċjetà ċivili għalkemm il-soċjetà ċivili dejjem tridna nagħmlu aktar waħjan u aħna kull lest nikkonsidraw dan Imma meta tqabbilna ma' istituzzjonijiet internazzjonali oħra, il-Kummissjoni mhix tajjeb. U nixtieq nħeġġeġ lill-Parlament sabiex jaħdmu mill-viċin magħna sabiex intejbu trasparenza b'mod ġenerali. U Iva, ħafna mill-elementi ħajkunu dwar il-Kummissjoni u dim l-Ombudsman, għaliex il-Kummissjoni hija eżekuttiva u tieħu ħafna mid-deċiżjonijiet u jiena m'iniex sodisfatt bis-sitwazzjoni preżenti hemm bżonn li ntejbuha. Iżda Dan ma jfissirx li aħna l-arkas assolutament. Jina naċċetta l-punt li emżon li nimxu aħjar fil-ġejjini naċċetta u iva ħanamlu eh, li nistaw biex intejbu l-pozizjoni tagħna ħajkonna l-għamma l-ombudsman u ħajkonna anka avveniment pubbliku nhar it-tnejn li ġej eh, avveniment organizzat mill-ombudsman sabiex ikunu nistaw anka nezzaminaw din il-kwistjoni fuq il-Frontex. Jina naħseb li forsi tridu aġġornament dwar ir-regolamenti li daħlu fis-seħ dwar il-Frontex u naħseb li l-punti li għajimtu issa qed jiġu indirizzati. Iżda ovvjament lest nilqa il-kummenti ta'kom jekk nistaw inkomplu intejbu. L-aħar kumment tiegħi fuq l-ICI u l-rwol tal-Parlament Ewropew tuni suġġerimenti. Jina tajtkom numru ta' idejat fejn nistaw naħdmu mill-viċin bejn il-Kummissjoni u l-Parlament kemm il-darba anka l-Sinjura Vikstrom li jekk aħna nistaw ħanżidu il-rwol tal-Parlament għaliex jiena les li naċċetta kwalunkwe għajnuna li nista nirċievi għaliex għandna interess tnej li aħna li CI taħdem u jiena niftakar fil-konvenzjoni ta' Ewropea e, meta ħadna l-inizjattiva tal-ICI e, eh, mhux kulħadd fil-Parlament ma kien entużjast daqs daqskemm jidher li huma illum, għalhekk jidher li s-sitwazzjoni tiebet hemmhekk. Grazzi ħafna. Jina u koll nishtiq nieħu l-opportunità sabiex nsaqsi mistoqsija Sur Timmermans. Jina rajt u segwejt eh, b'interess kbir il-blog tijak. U uħut mill-posts reċenti li għandek fil-blog, Rritnajt li jena naqsam bisħiħ it-ħassib tijak dwar l-inizjattivi reċenti mill-Prim Ministru Orban, il-Prim Ministru Ungaris. Or u qed jerġa' jiftaħ id-dibattitu dwar il-pena eh, kapitali u l-ewwel qabel kollox il-konsultazzjoni pubblika fuq l-immigrazzjoni. Jiġri kwestjonarju li qed jitqassam lil kulħadd fuq l-età ta' 18 li hija assolutament diskriminatorja. Et nara li inti fil-blog tijak et tam referenza għall-artiklu 2 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali kif ukoll sentenzi tal-Orti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 Jina naqbel miegħek mija fil-mija u nixtieq nifhem ukoll eh, l-istatus aħjar tal-blog tiegħek. Inti taħseb li dan huwa ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u jekk iva il-blog tiegħek kif torbot mal-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni. Inti jett kemm il-darba fi skambi bħal dan l-avveniment tal-lum li inti tikkonsidra li id-dialogu huwa strument effettiv għat-tisħiħ u għall-infurzar tal-drittijiet fondamentali. Għalek, jekk dan huwa il-każ. Dan il-blog kien l-ewwel inizjattiva għal dialogu mal-awtoritajiet Ungeriżi u u e, iżjed importanti minn hekk Wiġbuk din hija l-mistoqsija tiegħi. Issa, nixtieq ngħaddi l-proċedura ta' catch TI, ma forsi tixtieq twiġeb lili l-ewwel u mbagħad ngħaddu għal catch tiegħi. Iġbin niftaħ diskussjoni għal kollegi l-oħra. President qed poġġini f'pożizzjoni naqra antipatika għassa, għaliex inti pratikament kważi rajt ittra li Sinjura Intfeld u MPs oħra kidbuli u jiena naħseb li tkun ħaġa tajba li itra li hija indirizzata li li nweġiba bħala itra indirizzata la. Forsi dan huwa rifless eh, Olandiż tiegħek Ir-relazzjoni bejn il-Parlament u l-Eżekuttiv fl-Olanda hija li jekk inti tirċievi ittra uffiċjali l-ewwel twieġeb uffiċjalment għal dik li tra qabel ma titkellem b'mod pubbliku fil-Parlament għalhekk jiena ħossni naqra skomdu jekk ħa nidħol eh, fuq dan il-suġġett mod speċifiku. Iżda b'mod ġenerali dak li jimpoġġejt fil-Facebook eh, hija wkoll il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni għaliex ma jistax ikollok ma nistax inkun żewġ persuni differenti, ġviri jiġifieri dak li ngħid fuq livell pubbliku, Facebook huwa pubbliku, hija l-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni. Dak li qal mod ċar il-President Juncker fil-konferenza stampa tiegħu hija din li jekk il-Prim Ministru Ungeriż ħajħu passi biex jintroduċi il pina kapitali dan jikser b'mod ċar l-oblig Ewropej tiegħu. U din ukoll hija pożizzjoni ċara tal-Kummissjoni Jiena ma naħsibx li għandna għalfejn elaboraw aktar fuq dan u niċċaraw aktar punti. U jekk isiru stqarrijiet pubbliċi u jkun hemm eh, tingħata reazzjoni pubblika dan ukoll huwa forma ta' dialogu u fl-isfera pubblika jiena mhux qed nara problema. Iżda jiena kont ukoll sorpriż b'din litra għaliex jiena ħsibt li ħajkolli appoġġ mill-grupp liberali fil-Parlament Ewropew fil-wat li litra issa kienet kritika. Għalek jiena ħan prova niċċara il-pozizjoni tana dwar litra Eh, billi inwieġeb li trab mod preċis imma biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek minn ma noqgħod nidħol fid-dettall ta' x'kien flittra li mill-perspettiva tal-Kummissjoni din hija il-pożizzjoni tagħna jekk il-President Juncker u jiena konna ċari dwar dan fuq livell pubbliku din hija l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Tajb ħafna tajt il-President imma la darba dan huwa dialogu, il-mistoqsija hija din L-Ungerija u l-autoritajiet tal-Ungerija e, eh, meċija Missur Orban irrispondew et nara li inti ma trix triġeb u dik noħodha bħala risposta mela issa nista' niftaħ id-diskussjoni e, u s-Sur Becker l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Viċi President, fil-qosor ħafna jina naqbel 100% mal-interpretazzjoni tijak fuq l-Ungerija li kiku jinqala dan il-kas, dan ikun eh, ksur ċar ta' drittijiet tal-bniedem. Għada ma seħħieċ sissa. Iżda kienet isa tir ta' twissija din, imma jiex ħaġa li tista' ssir tiġri issa fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. aħna għek nistaw nishtiqu ftit dettal eh, dwar titip prattiċi prattiku li jista' jkunem sabiex jkunem aċċess akbar miċ-ċittadini għal din li CI. Dan jorbot mill-viċin ma' eh, mad-demokrazija tagħna huwa ħafna aħjar minn dak li n-nies għandhom disponibbli għalihom fuq livell nazzjonali, iżda xorta waħda ma kienx ta' suċċess għalhekk nixtieq nkun naf x'għandek xi tgħid, forsi ma tweġibni xillum imma nirdu naħsbu dwar għal-ġejjieni. It-tieni punt forsi pożizzjoni naqra kritika dwar is-suċċess tal-ECI dwar l-ilma. Issa jiena naħseb li dak huwa żvilupp pożittiv. Iżda kien hemm elementi kritiċi għaliex l-istituzzjonijiet pubbliċi, f'dan il-każ l-unions, appoġġawa fl-approċċ tagħhom għall gvernijiet U meta niġu għall-ilma ma naħsibx li dinja fattibli. Jina ċert li l-ħidma tal-gvernijiet li huwa bbażat fuq livelli differenti inkluż dak Ewropew, mandux ikunem inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li twaslilhom u din ma kienieċ problema għaliex kienem konsens fis soċjetà Iżda b'mod ġenerali nixtieq li nixbdu linja dwar l-NGOs u dan mandux ikun strument użat biss minnhom. U l-aħħar punt tiegħi sur Viċi President, inti x'taħseb li nistgħu nagħmlu dwar id-distak fil-finanzjar għal Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew meta inti tqabbel dak li fil-fatt huwa disponibbli għall-Ombudsman. Jina naħseb li hemmhekk hemm distak eh, vojt li jrid jintela diskrepanza kbira u nixtieq nkun naf x'għandek xi tgħid fuqha, grazzi. Grazzi ħafna Sur Becker, issa ngħaddi l-kelma l-Polċakki. Grazie ħafna, Aziz Viċi President Lewanet, grazzi tal ġejt. Hija opportunità tajba ħafna għalina li konna din id-diskussjoni ma' miegħek. Jina għandi mistoqsija fuq id-drittijiet fundamentali u il-ħarsin fiħdan l-Unjoni Ewropea, mod partikolari, qasam partikolari ta' din il dan il-punt. E, dawk il-persuni li huma parti minn minoranza tradizzjonali bħala membri u ċittadini tal-Unjoni Ewropea Jider li dan il-qasam isu eh, art mux marufa fl-Unjoni Ewropea. Ħafna ċittadini Ewropea edin qed jindirizzawna mistoqsijiet dwar il-drittijiet fundamentali dwar l-użu tal-lingwa pereżempju, problemi bl-edukazzjoni jew inkella diskriminazzjoni minħabba li inti parti minn minoranza nazzjonali. Il-ħarsin tal-minoranzi tradizzjonali u l-mod kif nimxu qudiem ġi diskutat eh, ġi diskuss fil- smieħ tal-PPE u Liber, mal-Komitat Liber li jinti konsistirin għalih. U ħafna minn eh, suġġetti li ġu diskussi f'dawn is-smieħ huma ħafna drabi suġġett ukoll tal-petizzjonijiet. Il-minoranzi ħajkunu jistaw isolvu din il-problema tal- ċittadini Ewropej u kif jista' jkollna approċċ aktar favur ċittadini permezz ta' kooperazzjoni mill-viċin mal-Kummissjoni f'dan il-kuntest. Grazzi. Thank you. Soledad Cabezon Ruiz. Grazie, President. Grazie, Soledad Cabezon Ruiz. Grazie, Signora President. Jien ukoll nixtieq nagħmel kumment qasir indirizzata l sur Timmermans, nħogos li jataw f'dan il-Kumitat biex jagħmel eh, dialogu fuq ċertu perspettivi li jiena naħseb li huma importanti. L-ewwel net, din hija l-ewwel ħaġa, l-ewwel darba li qiegħda fil-Kumitat eh, me pala membru tal-Parlament Ewropew dan huwa l-ewwel darba li qed naħdem fuq eh, kwistjoni li għandha x'taqsam ma' ċittadinanza li wieħed ikun qrib ta' ċittadini u l-petizzjonijiet. Hija xi ħaġa importanti ħafna u qed nara aktar ċar eh, kif qed naħdem f'dan il-kumitat. Jien qed nieħu l-impressjoni li ġili ninsew, mhux ninsew xi persuni eh, partikolari, imma fir-rutina tagħna isna ninsew li aħna dak li qed nagħmlu ċittadini. Għalhekk, bħalissa hemm ħafna distanza bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet. U ma jagħmlux sens li iċ ċittadini ma jkunux fiċ-ċentru tal-affarijiet li nagħmlu, għalhekk forsi dan il-kumitat tal-petizzjonijiet inkunu nistgħu natu aktar importanza li ċittadini u forsi eh, nirduplaw u nirdupjaw u nimplementaw l-sforzi qed isir. Qed isir sforz kbir f'din il-leġiżlazzjoni biex naġġornawha sabiex nippruvaw natu tweġiba li ċittadini iżda naħseb li m'għandniex bizzejet strumenti ma mhux tal-istrumenti biss imma li għandna nuqqas fundamentali fil-mod ta' kif nagħmlu kuntat ma' ċittadini jina naħseb li dan il-kumitat ma jistax ikun kumitat biss fejn iċ-ċittadini bażikament jirresqu d-diffikultajiet tagħhom ehm, meta jippreżentaw dawk l-affarijiet li ma jaqblux ma' leġizlazzjoni Ewropea u li mhix qed titwettaq leġiżlazzjoni fl-Istati Membri, hemm miżjed jiena naħseb li għandna bżonn ir-risposta tajba għal dawn iċ-ċittadini. U laqas l-istituzzjonijiet Ewropej ma nagħtu opportunitajiet biżejjed biex nagħtu tweġiba jekk insaqsu l-Kummissjoni hemm eh, ċertu tweġibiet li jdumu x-xhur is-snin ma jaslu u jekk il-Kummissjoni saqsi mistoqsijiet lill istati membri m'għandhomx skadenzi laqqas ma jwiġbux f'ċertu ħin u f'ċertu mod hemm bżonn li nagħmlu sforz importanti biex ikunu nistgħu nagħtu tweġibiet liċ-ċittadini u ma nafx jekk hemmx bżonn li jkollna kodiċi ta' kwalità u anka forsi nintroduċu sanzjonijiet sabiex e, l-istituzzjonijiet kollha kemm aħna nagħtu tweġibiet li ċittadinanza għaliex dak huwa l-iskop ta' dawn l-istituzzjonijiet wara kollox. Grazzi. Thank you. Grazzi, Signora Tanoka. Mm. Sur Timmerman, Siena nixtieq nitkellem daqsxejn iktar bi preċiżjoni din il-kwistjoni tal-ksur tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Aħna spiss nirċevu petizzjonijiet fuqa. Hemm il-problema tal-artikolu 51 illi huwa ostakolu għalina biex nimxu l-qoddim biex inkomplu niproċessaw dawn il-petizzjonijiet u dejjem nirċevu risposta minnant il-Kommissjoni li din jaris eh, problema nazjonali ma nistawx neħduha fidejna. U jina nistaqsi għaliex jekk għandna petizzjoni transkonfinali bħal manna lum jugem blound. Allora bat it-tfal u drittijiet ikun hemm tifel ma' ġenitur fil-Ġermanja jew ieħor eh, jew ġenitur ieħor joqgħod fil-Polonja u fi Franza ma jistgħux jitkellmu ma' tfal għaliex il-Ġermanja titlob illi id-dokumenti jisiru bil-Ġerman. L-istess ħaġa teżisti anki fil-Renju Unit. Spiss tmur kontra il-problema ta' drittijiet lingwistiċi ta' tfal għax jittieħed minn familja ta' immigranti kien hemm każijiet minn Latvja, eh, Latvjani fil-Renju Unit u it-tfal jitilfu il-lingwa tagħhom ħafna drabi anki reliġjoni dan huwa ksur tal-karta li jitkellem fuq id-drittijiet lingwistiċi u reliġjużi. Imma dawn huma kollha kwistjonijiet li jidħu l-artikolu 51. Imma l-mistoqsija tiegħi din il-Kummissjoni lesta tieħu inizjattiva biex tbiddel din il-liġi? Grazie. Sur Martin ħaġa eccellenti għaliex aħna miegħek aħna nafu sa dak li qed niddiskutu dak li se naħdmu fuq aktar tard illum. Issa fuq il-ċittadini tar-Renju Unit hemm ħames stati membri li jitilfu ġielu ċ-ċittadini tagħhom jitilfu dritt tal-vot meta dawn jitilqu minn pajjiżhom għal tul ta' żmien. Jiena rrid ikun naf mux għalet il-qorti ma xse tamlu intom pal per eżempju jekk intom tistawx toħorġu b'xi ideja dwar l-insaxħu drittijiet ta' ċittadini Ewropej biġifri kollom id-dritt tal-vot fil-elezzjonijiet nazzjonali. Ma immaginaw il-frustrazzjoni tagħna li meta il-Kummissjoni tkun ħarġet bit-tweġiba la volja ma tkunx rilevanti jgħidulna tidu talqu il-petizzjoni. il il petizzjoni Le, mintom ma tkunux reġibtu għat-tolba xanda f'moħħa li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea li meta wieħed issevmi il-moviment ħieles ta' persuni u prodotti kif wieħed jista' iħeġġeġ iż-żgħażagħ biex imorru jgħixu band oħra, eċetera. Nitkan kif il-Ġermanja jgħidulhom eh, talmu bil-Ġermaniż li żgħażagħ Franċiż jekk qed jgħidulhom fil-Ġermanja tidu tiġu tgħixu fil-pajjiż tagħna anki fi Franza. Issa, il-Kommissjoni xbiħsiba tagħmel se tagħmel pa' signora uh, eh, Redding, il-Kommissarju ta' qabel. Uh, dini għal mistoqsija il-qorti tal-ġustizji tal-Lussemburgu tat raġun l gvern tar-Renju Unit. Kif nistaw namlu biex noħolqu din dan is-sentiment ta' ċittadinanza Ewropea? Includes now the Grazie. Nala, il-lista għetu eh, eh, nati il-mikrofonu l-għura l-sur Timmermans li ringrazzja. Mela, biex li si għaj taħdem bi soluzzjonijiet pratiċi jena nabel. Eh, aħna kena diskussjoni fi fifrar u għed nipruvaw mal-komitat tal-NGOs biex naraw kif nistaw namlu. Il-Komissjoni u koll se tara kif tistudja kif nistaw nikkomunikaw da, u jena naqbel miegħek għax dan huwa strument eċċellenti u għandu jkun iktar magħruf. Jista iżid l-interess tal-pubbliku fil-ħidma tal-Parlament. Emma joħloq anki din l-idea li jekk il-ċittadini ikunu biżejjed meta jiġu flimkien jistgħu ibidlu il-politika fuq il-pożizzjoni tal-trade unions. You know Men jizgur, jekk nistax insegwi e, raġunamentakum li għandhom jiġu esklużi mill-ECI. Mandomx l-istess pozizjoni e, f'kull stat membru e, meta naraw il-pozizjoni tagħhom kontra il-gvernijiet tagħhom jekk jistaw jekk jistaw jgħinu din l-inizjativa ma narax għaliex għandna neskluduhom. E, ma nixe li hawnhekk fil-fatt problema. Fuq il-mezzi e, finanzjari tal-Kumitat, tal-Kumitat tagħkom. Dak jiddependi mill-Parlament. Aħna ma, ma, ma, ma nistawx ikonna opinjoni fuq din ħaġa li tirrigwarda l-Parlament il-minoranzi nazjonali. Jiena ħdemt ħafna fuq il-minoranzi nazjonali, għax jiena kont eh, fil-kabinet meta kien komissarju oli tal-minoranzi tal minoranzi fil ġus mauda u jiena naf illi hija kwistjoni diffiċli f'ħafna stati E specialment dawk li għandhom minoranza nazjonali f'pajjiżhom u joħloq ħafna tensjoni politika u fis-soċjetà. Naqbel li din hija kwistjoni li jisħoq ila iktar attenzjoni għax id-drittijiet lingwistiċi, id-drittijiet ta' edukazzjoni u l-istati membri huma obbligati jagħmlu dan. Mhux biss skont il-karta imma anki anki skont obbligazzjonijiet oħrajn eh, kemm fil-ġnus maqda kif ukoll fil-Kunsil tal-Ewropa. Jiena naqbel li fil-fatt ta' minna tu iktar attenzjoni, però għanna problema iktar ġenerali fuq il-fatt li l-minoranzi eh, qed eh, jiġu anki eh, qed ngħidu li t tagħhom fuq ħafna problemi oħrajn jiena fil-fatt sorpris illi eh, gruppi politiċi illi jiddefendu l-minoranzi nazjonali u mbagħad eh, fl-istess ħin jgħalqu għajnejhom meta eh, il-vittma ta' diskriminazzjoni jkun jew xi ċittadin Roma jew ċittadin Ludi. Eh, jien naħseb illi jekk aħna se niddefendu l-minoranzi, irridu niddefendu l-minoranzi kollha ikunu xikunu. Fil jiena smajt dak li inti għad fuq il-ħidma tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, jiena nixtieq inkompli eh, id-dialogu fuq da, però m'għandniex ħafna strumenti legali biex namlu iktar mill-li qed namlu, imma iktar eh, mezzi oħrajn fejn il-Kummissjoni tista' taħdem aħjar jiena lest niddiskuti miegħek. Fuq l-artikolu 51 fil-fatt huwa huwa fatt illi ħafna mill-ċittadini tagħna li jibatu eh, petizzjonijiet lilkom u lilna u jitkellmu fuq suġġetti, fuq temi eh, li mumiex eh, il-kompetenza tagħna ma l-kompetenza tal-Istati membri, ma nistax jina nbiddel il-trattat. Eh, eh, meta jkun hemm bidla fit-trattat, dana jista' jkun wieħed mis-suġġetti li rridu niddiskutu, però attualment l-Istati membri huma responsabbli u kompetenti f'dan il-każ. U naturalment għandna strument jekk ikun hemm problema sistematika fuq eh, kwestjoni tal-istat ta' dritt għanna l-possibilità li namlu l-infrazzjoni ta' ksur, però il-kumplament umbat huwa responsabilità tal-istat membru. Nifhem illi hija ħaġa li tirrabjana, però il-kompetenzi huma eh, huma ex konti regolament. Mbagħad li sur Martan nista' ngħidlu illi għalija kun faċli kieku. Tajjeb, nistaw nerġaw nikdbu li l-istati membri un għajmu l-kwistjoni. Imma dara se jibiddel xi ħaġa? Meta wieħed jis li huma kompetenti assolutament fuq id-drittijiet tal-vot ta' ċittadini tagħhom. Aħna ma nistawx eh, nġelhom ibidlu ir-regolament. Nistgħu nitulbuhom jekk inti tkun kontenti li aħna niktbulhom eh, eh u kif għamlet is-Sinjora Reding, un meta jkun hemm kummissarju ieħor eh, tkun eh, tista' tajt li anki jiena ktibtilhom, imma fil-fatt xejn ma jitbiddel għax huma mhumiex lesti eh, jirinunċaw għal dan id-dritt li għandhom. Ħafna drabi iridu jillimitaw id-dritt tal-vot għal ċittadini ta' pajis tagħhom li huma residenti fil-pass fil-istat. Eh, u dan huwa dak li għamlet is-Sinjor Reding, imma trid terġa' eh, nirrepetu l-istess ħaġa, eh, li kienu ħaġa nista' nagħmel m'għandniex strumenti legali. Imma mus jinbidel xejn, anke jekk nagħmel dan, nkunu qed nirrepeti ħaġa li għamlet kummissarju oħra. Naf li kun iktar faċli kieku li persuni li huma residenti fil-post kun jistgħu jivutaw fil-elezzjonijiet fil fil-elezzjonijiet nazjonali, naf li fil-elezzjonijiet reġjonali u lokali situazzjoni hija differenti, għax eh, anki jekk wieħed ma jkunx ċittadin ta' pajjiż eh, jkun residenti jista' jivvota fil-elezzjonijiet reġjonali u lokali u fil-elezzjonijiet nazjonali mhumiex l-istess. Aħna nistgħu nippruvaw nargumentaw magħhom u nippruvaw emma da' daqshekk xejn iktar. Aħna wkoll kontenti u nirringrazzjaw għal dan l-iskambju. Aħna fil-fatt kollha naqblu ma l-idea li l-petizzjonijiet eh, jirriflettu il-problemi ta' ċittadini u hemm possibilità li ntejbu l-kooperazzjoni tagħna kemm mill naħatal tal-komitat kif ukoll il-kummissjoni u rridu nżommu f'maħna illi aħna lan tagħna huwa l-istess illi konna Ewropa aktar qawwija għaċ-ċittadini u iktar seta' għall-Unjoni, għal-ċittadini, għal-ċittadini kolla kemmuma. U bekk aħna għanna għan komuni. U għan komplu naħdmu eh, naħdmu b'dan il-mod tajjeb u nerġa' nintaqgħu id-darba li mis. Grazie. colleagues let's not lose the momentum now but let's go straight to the next chapter of this afternoon. Ma nitilfux eh, l-imbottatura li għanna, unkomplu għax għanna ħafna petizzjonijiet eh, x'nanalizzaw u d-demar u għedin kolla u d-dimkom u koll fil-agenda eh, mis se noqot nerġan nirrepeti il suġġetti tagħhom għedin u d-dimkom bil-miktub u nistan ngħaddi direttament l ngħaddi għal Thomas Pronta għal biex namlu stqarrija. Umbat wara naqa Thomas Porombka, umbat Marinella Colombo, Aris Christidis, Simpson, eh, Putin, uh, eh, Loreli, u kull wieħed erba minuti, mhux iktar minn erba minuti kull wieħed għax inkella ma nkunux nistaw nikontrollawa. Mela l-ewwel nibdew b'Tomas Porombka. Mela, għawnek jgħatawn e, e jena u e, għandi għet qed nitkellem fisem il-petizjonant. E, tifel ġi mis ġi maħtuf, pero tifel tiegħi ma ġiex mm, mm, eh, ma eh, ġilura bħalissa il-tifel eh, qiegħed fil-sptar psikiatriku ħat ma jistajmur jizir, jizuru. Il-problemi li dini hija ksur tal- uh, ta' drittijiet tal-bnidem. Il-Jugendamt qed eh, jikser id-drittijiet tal-bnidem. L-autorijiet tal-Ġermanja jridu jirsolvuhom dawn il kazijiet fl ħar kampanja elettorali il kollega Filip Buron uża dan il-każ tat-tifel tiegħi biex jispjega x-mekkinizmi jħorġu tfal eh, eh, il-kollegi tagħna u, u fl-2012 jena pro, proponajt il-kawza tijaj u ġejt uh, u fil-kas tijaj kienem ksur ta' drittijiet tal-bnidem. E, eh, e, eh, Meta namme referenza għal materjal ta' prova tijaj illi anki għad dispozizjon tal-komitat u għet jgħajt illi inataw kazijiet informazzjoni falsa fuq il kastija Il-Germania jew tiprova prova s-sikket dawn il-dibattiti jew kella tagħti informazzjoni falsa. Ok. Dawn l-indikazzjoni, ħafna minn dawn l-indikazzjoni tal-Jugendamt huma follows. Eh, L-interpreti kollha qegħdin eh, u jgħidu li l-kellima qed titkellem ta' ġelwis. Il-Kunsell talab li Ġermanja jagħmel verifika fuq il-Jugendamt u fil-jannar ta' din is-sena l-Qorti Ewropea eh, rat li fil-fatt ma kienx hemm l-ebda progress. Fil-fatt il-liġi tal-familja Iva, kont qed naqra naġel għax għandi ftit żmien qed tajt il-kellima. Il eh, Jiena għandi din il-kawza fidejja, ila dejja aktar minn 10 snin, e, stress kontinu, ma nistax naħdem, e, jiena u t-tifel tijaj e, din neċu fuq il-benefit, fuq il-benefiċi soċjali, kienem l orti kostituzjonali id-definit il-kas tijaj bħala riskju normali. t tlift il-ġob tijaj u e, kelli pratikament il- kelli nħallas 100.000 euro bħala kas fil-qorti. U u e, kondannawni għal multa ta' 100.000 euro għax talbuni e, ħabba li tlabt kompensazzjoni mħabba li tajt informazzjoni sekond li għalu ma li kienu zbaljati fuq il-Jugendamt. Għajnuni biex inkun nistangaw di drittijiet tiegħi, jiena wasalt eh, fil-faqar, jiena marit u ma nistax nara l-tifel tiegħi. Il-ħin għaddej, m'hemmx iktar ħin, nista' nista' forsi nerġa' nara lit tifel tiegħi. Fis-sajf, però mbagħad irid nistenna sena sakemm nerġa' naraha. Jiena nitlob li nkun nista' nerġa' nibni l-familja tiegħi u għandi bżonn ta' kumpensazzjoni għalija u għat-tifel tiegħi u għandi bżonn ta' konċessjoni speċjali mill-Gvern Federali Issa, komment minnaħa tijaj, senjuri. jiena nafu personalment li sul poromka illi huwa informat fuq kollox, diġà ta' bil-mail l-informazzjonijiet kollha e, u għabnidem bnidem distrutt nitlobkom jenuħ. Grazzi. Now there will be a... Grazzi tal-li Issa għaw Marinella Colombo li għara rappresentaħa Putin. Buonasera. Mela, jiena għet nitkellem fi semmi dottoressa Marinella Colombo. Signori, l-għonet jina nautorizza biex nautorizza l-din il-persuna jaqra din il-starrija ilna tlet mandati eh, eh, u il-Parlament qed jipprova ma joħroġ eh, ma jirsolvix din il-problema li huwa problema kbir fuq il-Jugendamt. Fil-fatt qed jipprova isikket il-kollegi u anki anki li accettaw dawn l-argumenti minnaħat tal-Germania. Nafu illi il-Parlament il parlament u fil-postijiet l-iktar importanti huma kupati minn Ġermaniżi u f'pajjiżi u l-pajjiżi l-oħra huma jibżaw jopponu ruhom għal e, għal diktat ta', ta dawn ta' liġi Ġermaniża. Qed jiġu marġinati fil-fatt qegħdin isiktuna bl-istess mod il l-MEPs illi e, jikomovu ruhom għal eh, għal eh, għatfall illi jittihdu fid danimarka illi muwiex parti mill Brussel 2 jiddikjaraw illi il-petizjonijiet kollha kontra l-Jugendamt u sistema tal-familja Ġermanis ma nistawx naċċettawhom. Jekk fl-Ewropa hemm ċittadini ta' klassi A u klassi B, irid ikolkom il-kuraġġ tajduh. U nitlobkom ma nibqawx nitkellmu fuq il-multikulturalizmu u tajdu li l-Ewropa hija maquda fid-diversità. Il-tfal tagħna m'għandhomx drittijiet f'dan il-każ. Il-każ tiegħi huwa eh, ċar u huwa dokumentat mod perfett, però irridu naraw jekk eh, il-provi illi edin iġidu, iġibu il-petizjonanti eh, ħafna eh, minnom mill-2012 ma ġewx risposti. Il-petizzjoni tiegħi ġiet diskussa fl-2010 u fl-2014 minkejja starija e, pubblika li tibqa' miftuħa l-petizzjoni tiegħi ġiet magħluqa f'Diċembru tal-2014 mingħajr ma informawni lili. E kiena qegħdin jikkastigawni tal-li jiena kxift dak li suppost kien segret ma nistawx assolutament naċċettaw illi jiġu eh, kastigati anki tfal tiegħi. Jiena kont miżżewġa ma ċittadin Ġermanis u kont nejx fil-Ġermanja fejn kelli ħajja u fejn kelli intenzjoni nibqa' wara s-separazzjoni. Però ma kont ma kontx naf illi jiena kelli l-Jugendamt f'dar tiegħi eh, kien ifisser jew nippermetti il, il, il, il fatt illi il-mara il ta' ta' eh, eh, illi speċat fil star eh, psikiatriku. U mħabba dawn il-problemi ġejt fl-Italja legalment u jena kon zgura illi e, l-Italja e, kienet se tiddefendini. Però ħadżball e, il orti ta' Milan ma aċċettax il-provi kolla li jiena produċejt li kienu ġejjin mill germania u komplet taċċetta il-partner tiegħi li kull marit rrit kollu influenza għawija Ġermaniża fuq it-tfal tijaj. Jena mm, għandi e, il-provi tal-fażi kollha e, tijaj, anki e, il-riżultati tal-indagġini tal istarriċ li għamlet li għamel il-prosekutur. F'dawn is-snin kollha jiena użajt l-unika arma illi hija l-intelligenza tiegħi u l-imħabba lejn it-tfal u ħadd ma jista' jħodhom li dawn l-armi. It-tfal huma kalmi u intelligenti, però ilhom ħames snin jitkellmu bil-Ġermaniż biss u m'għandhom lebda kuntatt mal-familja Taljana u mal-kultura Taljana. Eh, fl-iskola marru ħażin eh, u tilfu il-fiduċa fl-adulti u fl-istituzzjonijiet. U dan huwa il hall, li huwa il-benestri ta' tfal. Kull kul ma namlu mamma qed jgħidu, e, e, e, kull ħaġa li namlu se jpoġġu lilek fil-ħabs. Dawn huma dak li li tfal. U għan possibli li inti tkompli titkellem għal daqsa kħin. E, imur kontra il-petizjonanti l-oħra. Et bħalissa qed tokkupa e, il-ħin tagħhom. Tista' tagħlaq fasar sekondi. Mela niprova nikkonkludi. Niprova inkompli il-diskors. Is-Sinjura Kolombo edha tajt pratikament illi hemm biss assoċjazzjonijiet illi hija membru tagħhom illi jippruvaw jġildu kontra dan il-prinċipju. U dawn il-assoċjazzjonijiet eh, għandhom jiġu eh, konsiderati mill-Kommissjoni Ewropea biex nevitaw namlu mistoqsijiet lill-esperti illi iħarsu biss lejn il-legalità u mux il-situazzjoni pratika eh, tal-Jugendamt. Grazzi. U nemmen u koll illi Marinella Colombo bħalissa għedha segwi bil-web streaming u qed tara l-kas tagħha qed jiġi konsidrat, però ma nistawx nisagrifikaw is-sessjoni kollha għal dan il-każ. Hemm ħafna petizzjonanti oħra u bħalissa qed iħu eh, il-ħin tagħhom. Issa għandna lil Aris Kristidis għal erba' minuti. jiena eh, preparajt diskors ta' 10 minuti. Se ne... Erba minuti. Jiena se niprofa jgħid il-kellim. In den zwei Jahren, bis, die, bis der Scheidungsurteil kam. Qabel ma naslu fil divor għad-divorzju, it-tfal tiegħi irċevew passaporti Ġermaniżi kontra il-volontà tiegħi. U nkidbu fi skola ġdida. Jena e, kelli e, il-possibilità li nżur it-tfal Eh, inqas ħafna inqas minn eh, il-permess li kella il-mara tiegħi. U dan huwa kontra il-trattament eh, ugwali li suppost għandha tkun l-istess kemm għal Ġermanja kif ukoll pajjiżi l-oħrajn. U fl-2006 jiena ktibt lil l-orti u irrapportajt il-fatt li l-mara tiegħi kella atteġġament negativ lejn l-irġiel. U kien hemm problemi ta' saħħa u jiena kelli nidħollu E, nidħol eh, fristar għall-operazzjoni fuq sistema umanitarju. U jiena mbagħad konta senti għal ftit żmien u meta ġejt lura mill-isptar rajt illi l-eks mara tiegħi ikkastrat li t-tifel tiegħi. Għaliex qalet illi fil-futur bħala raġel m'għandux ikun violentatur tan-nisa. Fl-2010 irċevejt eh, ma stajċ noħroċ mill-pajis, unbat eh, abbuż għalu li li jena ħat it-tfal fil ġermania u fl-2000 li jena ħtaft it-tfal biex noħodhom il ġermania u fl-2011 eh, eh, ġej denunċat. Fl-2014 il-qorti ta' Frankfurt il-liberatni minn dawn l-akkużi kollha il-konsulenza psikoloġika li ġiti prezentata fl-2010 illi kienet rigwarda l-abus fuq minuri ġiet miktuba minn żewġ psikoloġi li kienu ħbib tal-mara tiegħi, tal-eks mara tiegħi. L-avukati tal-land Assja qalu illi il-ħsara saret biss lil l-tfal u dan mhuwiex għat li wieħed jista' jkun dan bil-liġi. E, fl-2011 ħadu l patria potesta imħabba il-ġliet ma' omom u ma stajċ laqas e, nitkellem mal-tabib biex nkun naf e, il-kondizjoni ta' saħħa ta' tifel iż-żgħir Fawissu tal-2011 meta tifel eh, għala 12 sena u u il-mara tiegħi u t-tfal marru eh, eh, ġarrew u marru joqodu brema 500 km ktar il-bot għal daqstant il-vjaċ biex inżurhom kien dejjem iktar diffiċli li mħallef il ġdid li ġi kien responsabbli tal-kawża anki jekk kien jaf il-kas tiegħi li ma kien lebda ma kien hemm lebda abbus u jiena ma, ma stajtx iktar ma kellix li permess immur narhom iktar. Anki il-Jugendamt ta' Brema kien eh, ippreparat għal kas Umbat jiena sibt eh, rapport illi kien kien hemm miktub hemmhekk li jiena ma, ma, ma nistax eh, ikolli e iktar rapporti ma tfal tiegħi u ma nistax neżerċita l-patria potesta. Jiena dejjem tlabt illi e, tfal tiegħi eh, ikollhom e, ikonu jafu żewġ lingwi u l mħallef qal illi din il-kultura ta' żewġ lingwi kienet garantita għaliex spiss kienu jmorru jiklu fir-restorant Grek. tfal u għalu li ma nistax nitkellem ma tfal tiegħi. Eh, eh, eh, oh, Grazie ħafna. Jiena nishtiq ngħid li intkom qegħdin dbatu, intkom għandkom ħafna stress u tixtieq u titkellmu għal iktar żmien. Jiddispjaċini, jiena verament nixtieq illi kellna dan iż-żmien kollu. Però sfortunatament m'għandniex daqshekk ħin u għalhekk jiena nitlobkom eh, eh, tirrispettaw il-ħin. Għax inkella tkunu qegħdin tieħdu l-ħin ta' xi ħadd ieħor eh, illi huma f'sitwazzjoni diffikultuża bħal tagħkom. Għal daqstant issa nati il-mikrofonu lil Helga Simpson. Il-problema tal-Jugendamt barra mill-kwestjoni tan-nazi hija e-, illi użu mhux tajjeb tal-civil servants. E, Flow il-paragrafu tal-istituzzjoni huwa dan jirrigwarda e, e d-dinjità tal-om u tat-tifel u tat-tfal. U dan qed jiġi They urge estranged parents to go to U għettajt lil dawn il-ġenituri imorru fil-orti familjari biex, e, biex ikollhom id-drittijiet tagħhom fuq it-tfal. U għat illi e, fil-fatt dawn it-tfal m'għandhomx rizorsi li suppost għandhom minnaħat tal-ġenituri tagħhom. U anki jekk eh, irċevew perizzi importanti menant esperti, is e situazzjoni hija diffiċli ħafna. Jiena il-dikjarazzjoni ta' Bamberga tal-2007 ifisser li jiena marri mux suppost nati id-dettalji tal-prassi. L-azzjonijiet kollha għandhom eh, ikollhom kontroll indipendenti internazzjonali e li wasal għad drittijiet tal bnedem Illi e wieħed jagħmel eh, testijiet ta' idoneità għal kull persuna e li tratta l-umani fil-uffiċċji tal-welfare ġermaniżi u tiegħu it-test fuq il-Kostituzzjoni Ġermaniża u fuq il-liġijiet u eh, t-libera il-daw kolla li ma jaddux. Eh, Irridu nwaqfu din il-ġestjoni ħażina, eh, deċiżjonijiet li huma bbażati minn liġijiet antiki u nistaw insalvaw l-istat, l-istat mandux jikondanna l-innoċenti. Jista' jbiddel dawn il-Jugendamt Ah, u miflok jamlu għom postiet tal-umanità u jgħatu eh, sodot tajbin għal-rifugjati mad-dinja kolla. Issa Andrea Jacob, il li huwa psikologu u qed jirrappreżenta petizjonante oħra. President, sinjuri. Nina fuq l inizjativa ta' ċittadini għad-drittijiet ta' tfal. Jiena nirrapprezenta dan il-persuna u rappresentanti tal-ġenituri lesti jirrapprezentaw iktar minn elf każijiet ta' drittijiet tal-bnedem kontra tfal u ġenituri. Dawn huma problemi sistematiċi fuq il-Jugendamt u u dawn jitħlu taħt ir-regoli kontra tortura Eh, lejn it-tfal u anki nuqqas ta' sorveljenza professjonali u dana nistaw najdu li hemm iktar minn min elf kas fil ġermania it-tfal ma mifrudin mill-ġenituri izolati u deportati u din qed jagħmel qed jagħmel eh, rizultati drammatiċi fuq it-tfal u kien hemm studju ta' Von Fabricius u il-problema anki hija li m'hemmx persuna ta' kuntat. Hemm stqarrijiet ta' stress u dana iwassal għal ħsara permanenti eh, ta' attenzjoni fuq it-tfal. U l-Università ta' Monaco taħt il- il-professoressa Ursula Gressel għamlet starriċ u il-rizultat taħħa kienet illi dana jista' jkollu effetti negativi, speċjalment l-iżolament jista' jkollu eh, effetti negativi fi żmien twil u situazzjoni eh, twassal għal definizzjoni ta' tortura skont il-konvenzjoni ta' ġlus ma'uda. Dawn huma situazzjonijiet ta' gwerra u spess hemm dawn huma familji Eh, illi huma milquta dawn il-ċirkostanzi. Servizzi ma mhux qed jirrispettaw id-drittijiet ta' tfal u hemm indikazzjonijiet ukoll li skontom hemm eh, eh, hemm ukoll problema ta' traffikar ta' tfal u ħafna minnhom anki marbutin mal-mafja. F'Monaka, per eżempju, hemm il-possibilità li neskludu ġenitur mill-ħajja ta' tfal u din hija u hemm ħafna eżempji ta' da. It-tfal jistgħu jkunu jew iżolati minn wieħed mill-ġenituri jew jistgħu jkunu mibbat jistgħu jintbatu f'ċentri eh, u eh, fil-Ġermanja jistgħu jibatuhom għall affidament eh, illi ma nafux għad min, jibatuhom għand persuna illi ħadd ma jkun jaf minni u nistaw naraw xinu anki l-konsegwenzi fuq il-psikologija u fuq il-ġisem ta' tfal dawn u mish kazi izolati. Jiena rajt 300 kas bħala psikologa. Eh, il-kwalità hija ħażina u ħafna minnhom dawn ir-rapporti eh, u qed jiġu interpretati b'mod zbaljat u qed jiġu eh, manipolati a favur tal-Jugendamt. Um, Franz Romer li prezenta petizzjoni u ġi medet eh, bi kastigi jekk jippreżenta l-kas tiegħu. U anki l-professur Kristidis li ġa prezenta l-kas tiegħu Eh, ġi meddet li neħulu drittijiet fondamentali jekk ikompli fil-appell tiegħu. Umbaħt hemm anki każijiet oħrajn, per eżempju koppja ta' pensjonati illi irċevew teddit simili u marawx, għat maraw iktar li neputi tagħhom. Jiena f'dawn naħar sena fl-ewwel ta' April tal-2014 jiena għent lil dawn il-petizjonanti u fil-parlament il presidenti tolbu jitkellem iktar bil-mod u mandek iktar żmien. U ta' informawni illi il-neputiet tiegħu ġew maħtufa mill-dar it-tifla tiegħi u Umbat, umbat il żajr net ta' neputijiet il-nexxini naraħ u dana etjur jina tip ta' kazijiet li jem fil-Ġermanja u issa nixtieq ngħid illi minkejja eh, eh, eh, minkejja l-Unjoni Ewropea sprimit l-opinjoni taħam, ikkomplu dawn l-appelli u rridu tiegħu eh, fil kas tal-Unjoni Ewropea kontra l-Ġermanja fuq l-artikolu 6 u 7 jekk eh, ikompru jiġu miksura drittijiet fondamentali u drittijiet tal bnidem il-Ġermanja għandha tiġi sanzjonata. Il-Ġermanja għanda assolutament rispetta dawn id-drittijiet. Jena inti tista terġa titkellem għal żewġ minuti oħra wara li nagħmlu diskussjoni. Mela, issa Luka Putin tista titkellem fuq il-kas tiegħek tiegħek innifsek. Allora, cercherò di essere più conciso in modo. Niprova nitkellem iktar bil iktar preċiż biex nħalli ħin anke għal petizzjonanti oħrajn. Jiena nixtieq nitkellem issa fuq aspett ieħor tal tal-azzjoni tal-Jugendamt kontra l-ġenituri li mhumiex Ġermaniżi bajstan xaft, jajdula. Dan huwa proċediment amministrativ biex iżomm it-tfal kollha fil-Ġermanja. Uh, you, you know what, we, we, we take a break for five minutes. Nihdu pawza ta' ħames minuti. Et maintenant, on va recommencer. Et je suis fière de, de donner la parole à vous, Monsieur Alain Jolie. And since... Il-segretarjat, il-rappresentant ta' segretarjat se jaqranna il-petizjoni tijak. Okay. So, I, uh, I read on behalf of Mr. Jolie. Okay? naqrannom ta' Sur Jolli. L-ewennet nixtieq nirreaġixxi għall l-email tal-Kummissjoni tal-Petizzjonijiet li rċevejt fil-27 ta' April, email li wasal tard biex jurini illi il-prezenza tiegħi ma kienieċ mixtieqa l kummissjoni emżet mal-talba tiegħi uh, eh, itra ta' disa paġni mill-Ministru tal-Ġustizzja tal-Bavarja. Dan l-email huwa insult għalija għaliex jiena wara kollox laqas biss nara nieqes mid-dawl. Jiena qed nara billi et konna daqsek ftit ħin biex nitkelmu laqas edin tatuna ċans biex namlu l-petizjoni tagħna. Il-komitat għandu jieħu il-ħin illi jismana. Ija il-komitat, dan il-komitat illi jista jisma li ċittadini u illi jajt li dan huwa ksur ta' drittijiet fondamentali dawn il-fatti kollha li ġew provati u għandu jieħu passi li kontra dal-pajjiżi li ħbew taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-11 ta' frar 2014 id-deputati Jar, Villand u Vertman għalu għawnek illi pajis membru tal-Unjoni Ewropea ma jistax jikser id-drittijiet tal-bniedem u tat-tfal billi jistaħba wara l-prinċipju ta' sussidjarjetà Allura mela għanna eh, nikkonkludu illi meta ikunem tfal eh, il mill-Ġermanja u l-Awstrija l-Unjoni Ewropea kompetenti u bil-kontlarju ma tkunx kompetenti għalek huwa possibbli għal kommissjoni illi titlob l-Ġermanja, l-Austria u l-Bundestag illi jirrispettaw u jikonfermaw għal uh, dak li huwa meqjus madwar id-dinja kollha bħala l-ola interess u benesseri ta' tfal. Issa, jekk id-deċiżjoni tal-lum hija li ma, jittieħdux passi kontra l-Ġermanja u li din petizzjoni tinala, mela jridu nikkonkludu li l-ġustizzja u drittijiet fondamentali m'għandhomx postom fl-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll xi argumenti illi tresqu biex jiġġustifikaw diskriminazzjoni Eh, fir rigward ta' deċiżjonijiet kollha fuq il-kas tiegħi. Il eh, ħafna illegalitajiet fil- fil-dossier tiegħi li ma kien ċar xej. Illum irixtiq ngħidha li ġej l-iktar punti importanti Meta wieħed jikxef illegalità, il-Ministri Ġermaniżi tal-Ġustizzja l-Fakruna li ma jistawx jintervjenu fid deċiżjonijiet tal-rati ma meta jkun hemm proċeduri ta' ritorn ta' tfal maħtufin lejn il-Ġermanja, iva ikunu anki saħansit rappreżenti fil-qorti fil-waqt li la konvenzjoni tal-ajja u laqas ir-regolament Brussel 2 biss ma jipprovdu għal dan la delegazzjoni ta' dan il-komitat li ġiet Berlin waqt il-leġislatura ta' qabel l-imħalfa Sabin Briger għalet li l-Jugendamt jintervjeni biss f'każijiet serji ħafna ta' violenza, alkoliżmu jew drogi imma fit tweġiba tal-Ministerju il-kodiċi soċjali eh, Ġermanis jgħid li l-Jugendam tintervjeni dejjem meta jkun hemm it-tfal ikkonċernati, imma xorta din mhux il-verità sħiħa għaliex l-artikli 162 tal-kodiċi FAM FG jgħid li l-Jugendam tista' jagħmel rikors kontra deċiżjoni ta' imħallef li ma toġbux id-deċiżjonijiet li huma konfermati u qatt ma jingħataw lok il-ġenituri li mhumiex Ġermaniżi biex il- um, jiddeċidu huma fejn għandu jgħix il-wilt tagħhom. Fil-każ tiegħi l-qorti deċidiet uh, meta jiena se jkolli dritt dwar biex niltaqa' ma' ibni umma għallu illi it-tfal biex il-ġenitur, biex it-tifel ma jbatix iktar, ma jkunx traumatizzat iktar, eh, nistaw għanna nħalluħ ma ġenitur illi ikun ħatfu. Est-ce que l'accusation anonyme est vraie? L'accusa anonima hija minna Umbat aħna qed nużaw l-istess metodu meta eh, jajdu illi eh, ikun hemm ukoll tradutturi mhux kwalifikati u anzi interpreti li mhux tajbin illi jinterpretaw fil-qorti u jajdu huwa veru illi inti m'intix qed interpreta sew u huwa l-imħallef illi jiddeċiedi jajdu eh, jgħidu per eżempju huwa veru illi il-parti li qed tikkontesta m'għandix flus Mbagħad jgħidu li t-tifel huwa stressat u għalhekk li wieħed nessieħ lil dak il-ġenitur li ma jkunx Ġermaniż għaliex il- il-ġenitur ġermanis ikollu il-bingungs toleranz li hija usa. Jekk wieħed irid iżomm tifel Ġermaniż, is-sistema Ġermaniża tajt illi il rabta ma oħtu jew maħu ħada miex qawwija ħafna għaliex hemm tfal illi huma aħwa għal sentejn jew tlieta biss. Allura meta ikun hemm tfal iridu jitbedu minn uliedu minn ġenituri tagħhom mhux Ġermaniż jgħidu illi rabta mal, maħuħ jew ma oħtu jaqawija ħafna u għal daqstant ma jistawx ikunu separati l-ex marra tijaj innatat il-kustodja ta' binti għalli xiena nieqes mid-dawl. U jina ikolli noqot immur bit-train biex nara lil binti għaliex ma tistax tiġi fi Franza. Jiena ma nistax immur passeġġata maħħa jiena ma narax. U jibżaw ukoll illi jiena naħrab U laqqas ma diskriminaw kontra tiegħi meta batuli il-dokumenti bil-Ġermanis u jiena laqqas biss l-Ġermanis u eh, affarijiet miktubin u stampati li jena laqas biss nista' naqrom. Issa, għan nisimaw stqarrija oħra għannom tal-Sinjura Lorali Redentin. Mikrofonu għal-kellima. Jena i-preparajt xiftit punti u eh, se niġri kemm niflaħ meta naqrom jekk turduni nitkellem bil-mod għajduli. Jiena eh, kelli tifla illi eh, inħatfet mill-iskola tagħha bi violenza u ġew ħames pulizija biex ħaduha minn hemm. Kontra il-volontà tiegħi sena u nofs wara biss jiena irnexxieli nerġa' nara lill-libni u kienem persuni oħrajn prezenti, jena laqqa stajt bis nitkellem uh, l-lingwa tijaj fit-18 ta' marzu ta' din is-sena rajt il-libni għall-aħħar darba u għaluli li għalix jiena kont il-tqajt ma' missieru wara l-bib tal-qorti jiena qatt ma kont se nerġa' nara lill-libni bħalli eh, kieku jiena kont se naħta fil-libni stess. Il-ġenituri eh, ma jingħatawx il-possibilità li jitkellmu bil-lingwa tagħhom meta jiltaqgħu ma' wliedhom. Jiena naf illi f'dawn l-aħħar sentejn ibni bata ħafna bata psikoloġikament u dejjem jgħid li jrid jiġi lura d-dar u dana għalu koll il-qorti darbtejn, imma il-qorti ma tqisux il-benesseri ta' tfal ma teħdux bis-serjetà. Minħabba il-pressjoni tal li jamlu l-Jugendamt il tfal jajdu hekk it-tifel tiegħi għal il-li jibża mill-Jugendamt u jekk jiena ma ngħidx li nixtieq li nibqa' il-Jugendamt se jibatuni band doħran bad zgur ma nerġax narak. Ir-raġel tiegħi għam ressa il-ment permezz ta' avukat, imma l-avukat irrappreżenta il-pozizjoni tagħna biss fil-Jugendamt rapport tal-Jugendamt għal illi jiena marida b'moħħi ma minix kapaċi illi nrabbi l-libni u saħan sitra periklu għalih Dan huwa ir-raba wild tiegħi jien għandi binti ta' għandha 21 sena li qed tistennini barra dejjem għexet miegħi u ma tixtieqx li titlaq mid-dar sakemm tiżewweġ kieku jiena kontom daqshekk perikoluża ma naħsibx li tkun tixtieq tibqa' tgħix miegħi. Ibni għalli ma jiena inħobbok imma ma nistax ngħidlek dawn l-affarijiet meta ikunem nis oħra preżenti Jena ma nistax najt il-libni li nħobbu u eh, qed nagħmel dak kollu li nista biex nġibu d-dar laqqas ma nista najt il-libni kemm inħoss in-nuqqas tiegħu, kemm nixtieq li kien miegħi. Il-Jugendamt eh, tal-fil-Ġermanja qed joħloq problema għaliex l-unika ħaġa illi interessom huma il-flus. It-tfal jinħatfu u jiswewlhom bejn 5 u 7,000 euro skont l-età tal-tfal u skont fejn jinżammu. Grazzi ħafna tal-li tajtuni l-opportunità illi nitkellem. dil dil kwistjoni tal-tfal li jihduhom il-Jugendamt fejn hemm eċiren ta' eluf ta' tfal illi edin jinżammu mill-Jugendamt l-unika u mbattem ħagħuħra li nishtiq najt illi it-tini persuna illi għamlet rapport għalet illi jiena minix marida mentalment u li jiena kapaċi li nrabbi li libni ma xorta il-jugendamt ma jriċ jatini libni l-ura. ħanajdlek ħaġa illi għawnek f'din il-kamra inti Eh, sikura ħadd ma jrid jifastidjak jew jagħmellek il-ħsara. Inti hawnhekk imħarsa mija fil-mija u aħna nifmu illi inti eh, emozjonata ħafna mhux bissa li imma l-petizzjonanti kollha u anki għalina kun Għalina u kol dawn huma affarijiet diffiċli ħafna li xaħna hawnhekk qegħdin nisimaw id-batija tagħkom, ħaġa li noħduha bis serjeta ħafna. Għalhekk grazzi tal-li kellek il kuraċi li tiġi hawnhekk u taqsam lill esperjenza tiegħek magħna. Ipprova sa irrilassa ftit u issa nagħti il-mikrofonu lil Margaret Tut u lil Joanna Serdinska. Iva. Mikrofonu għal-kellim. Iva, l-ewel nisimaw mill-Kommissjoni un-bat nerġanatu l-mikrofonu lilek. Skużani. il eh, Is-Sinjura għadu ma miex id-dikjarazzjoni tiegħu ara biss il-petizzjoni tas-Sinjura Marinella Colombo. Skużani, Sur Putin Grazzi. Grazzi, President. Il-problema illi xtaqt eh, nġib għall-attenzjoni ta'kom hija propju aspetti ħor ta' dak li ntuża fil-Ġermanja biex illegalizzaw il-ħtif tal-tfal ta' żewġ nazzjonalitajiet il-Bleistenschaft. Din hija miżura amministrattiva illi taddi bħala miżura legali għalla volja miex illi timponi l-ġenitur barrani illi jibbat id-dejta fiskali u patrimonjali tiegħu sabiex anki minn din il-perspettiva jibżamm taħt pressjoni u jkun obbligat illi jirrikorri għal l-avukati minħabba diffikultà ta' traduzzjonijiet tal għaliex memx ekwivalenti fil-ġurisdizzjoni Ewropea jekk mhux forsi fl-Awstrija minħabba dak illi titlob il-liġi tedeska Ġermaniża għalhekk avukata kull, minn kull pajjiż ieħor jindirizza lil ġenitur li jkun ittieħed tieħed e, l wuliedu lill avukat Ġermaniż. Imbagħad dana jitqies bħalli kieku jkun ikun hemm qed jaċċetta l territorjalità u l-ġurisdizzjoni, mbagħad ikun hemm ir-riskju li wieħed ma jerġax e, jara lil uliedu jew jiżdied ħafna. Għallek anki minn din il-perspettiva hemm bżonn illi il-Jugendam titwaqqaf darbal dejjem u l-liġi Ġermaniża trid tiġi eh, ssir uniformi ma' liġijiet li huma iktar konformi mal u jirrispettaw id-drittijiet tal-persuni mem kważi fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa, għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni, hemm bżonn li niżguraw li jittieħed pass lura min-naħa tal-Jugendamt u anki mill-parti tal-liġi Ġermaniża. Ek niqaf hawnhekk ħalli jitkellmu il-petizzjonanti l-oħrajn. Grazzi ħafna, issa nisimgħu minnat il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi l petizzjonanti illi ġew hawnhekk illum. Aħna iva nifmu illi huma għaddew minn esperjenzi tal-waħx u li batew ħafna Mbagħad kellhom jerġgħu jiġu hawnhekk u jerġgħu joqogħdu jirrakkontaw l-istorja kollha jerġgħu jgħixu għamil ġdid middera memx rebbieħa f'dawn il-każijiet, biss persuni li tilfu u anki ovvjament it-tfal, it-tfal batu Mill-perspettiva tal-Kummissjoni aħna nevalwaw kull petizzjoni li taslinna fuq baż individwali, kull petizzjoni trid tiġi eżaminata b'mod individwali u aħna nifluhom biex naraw jekk ikunx hemm ksur tal-liġi Ewropea. L-aħjar interess tal- wilt hija l-ewwel priorità għalina meta neżaminaw dawn il-każijiet. Issa dwar il-petizzjonijiet eh, dwar il-Jugendamt li waslunna tul is-snin mingħajr preġudizzju għal dawk li huma ġodda, hemm xi sitta li huma ġodda li għadhom ma ġewx eżaminati bisħieħ, qatt ma kien hemm provi ta' ksur tal-liġi Ewropea. l-lin mill-missjoni ta' kxif ta' informazzjoni irridu najdu li wara skambju ta' itri bejn il-Vice President Redding u il-Ministru Schroeder li huwa responsabli għal familji, l-anzjani u il żazax eh, bilna illi il komissjoni se tibbat lill-Awtoritajiet Nazzjonali Ġermaniżi eh, kull il-ment kontra il-Jugendamt u aħna naħsbu li din hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex jekk l-istati membri huma għandhom eh, responsabbli taħt il-liġi nazzjonali tagħhom, il-liġi tal-familja u l-liġi tal-protezzjoni tat-tfal hija proprju fuq livell nazzjonali illi jrid isir is-segwitu. Għalhekk aħna inħeġġu lil kulħadd biex jużaw il-kanali nazzjonali fejn dawn jeżistu. Huwa importanti wkoll illi Iżommu f'moħħkom illi l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea irratifikaw il-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda dwar id-drittijiet ta' tfal u l-istati membri għandhom ir responsabilta u d-dmir li ħarsu tfal li qegħdin ibati jew li huma meqjusa riskju eh, għal violenza, abbuż jew li jiġu abbandonati. Għalhekk bżon illi ikunem standards tajbin u uh, eh, dwar it-neħija ta' ta' joħtif ta' ta' tfal minn mal-ġenituri mal tagħhom u aħna nappoġġawhom dawn l-standards u nimxu skont il-konvenzjoni u dawk l-standards meta aħna uh, niddefinixxu prioritajiet ta' finanzjament naraw li l-proġetti jkunu skont dawk l-standards fejn il-petizzjonijiet ma jirrelatawx ma l-liġi Ewropea jew imma jkunu fuq eh, soft law bħal drittijiet ta' tfal, iva nistaw insibu mezz li nintervjenu indirettament u f'dawn l-aħħar snin aħna finanzjamna eh, tisħiħ ta' kapacitajiet għal professjonisti li jaħdmu fi kwistjoni ġudizzjarji li involvu tfal anke ħaddiema għal protezzjoni tal-tfal sabiex ikunu mħarġa dwar id-drittijiet ta' tfal, id-dritt mod partikolari li tfal jinstemaw u anki il-dritt li wieħed jikkomunika ma' tfal. Umbat fl-2012 u fl-2013 iffokajna fuq il-sistemi tal protezzjoni ta' tfal u issa din is-sena se nifokaw fuq il-koordinazzjoni u il-kooperazzjoni bħal fi snin oħrajn Naħseb il koll naqblu illi hemm lokal titjib u aħna rridu nifukaw issa fuq dan se jkonna ħafna diskussjonijiet bazati fuq l-interventi kollha ta' sistemi għal protezzjoni ta' tfal, mi prevenzjoni, identifikar, rapportar, eh, segwitu ġudizzjarju, proċeduri effettivi. Aħna ma nqisux illi hemm soluzzjoni waħda illi tista' tapplika għal kull każ, imma Kull każ irid jiġi evalwat fuq il-merti tiegħu u kultant iva u fl-aħwar fl-aqwa interess tal- ta' tfal illi kunem restrizzjoni dwar l-użu tal-lingwa, per eżempju jekk kunem riski leġittimi ta' ħtif jew ta' xi xi periklu ieħor, imma aħna qegħdin infittxu soluzzjonijiet prattiċi pereżempju <clears throat> ma' Renju Unit, aħna qegħdin naħdmu mal awtoritajiet ta' Renju Unit biex ikun hemm laqa bejn il-Kummissjoni DG Justice u l-Viċi Deputat uh, Direttur għall-Adozzjoni u Liġi tal-Familja. Issa nati il-mikrofonu l-kollega tijaj Johanna Sridinska illi taħdem fil-qasam fil tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili se tispjega għalkom xaħġa dwar il-regolament Brussel 2A. Grazzi. Issa dwar il-klim illi għal Vice President Timmermans illum li għal illi aħna ma nistawx inwessaw il-kompetenzi tagħna kollha f'salt imma nistaw naraw kif l-istrumenti li għandna bħalissa kif qegħdin jaħdmu irridu nevalwawhom u naraw kif nistaw ukoll intejbu il-mod kif jaħdmu. Aħna waqt l-aħħar laqat kellna wkoll opportunità li nippreżentaw l-ambitu tar regolament Brussel 2na li forsi huwa rilevanti f'xuħut mill-każijiet. Infakkarkom li dan ir-regolament huwa strument li saħħaħ il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'każijiet transkonfinali li jirrigwardaw il-responsabilità tal-ġenituri. Palma tafu, mill-iskambji li kena drabi oħrajn dan il-regolament issa qed jiġi rivedut u dan il-proċess għadu għaddej. F'dan l-istadju dak li nistgħu ngħidu huwa illi fil- għafas ta' dan il-proċedura ta' revizjoni ta' regolament Brussel 2 u regoli dwar ġurisdizzjoni, rikonoxximent u forzar tal- Eh, deċiżjonijiet tal-qorti qegħdin narawx possibilità hemm illi aħna nivolvu wkoll l-awtoritajiet tal-benessiri tat-tfal biex dawn ukoll ikunu involuti fl-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. U mbagħad irridu naraw kif il-proċeduri illi bħalissa ma koperti mir-regolament jistgħu jaħdmu aħjar fil-futur sabiex jkopru aħjar l-bżonijiet ta' tfal u biex jwieġbu aħjar għall lola u l-aqwa interessi ta' tfal. Jina fil-futur se beħsib nżomkom informati dwar il-progress illi kun sar f'din il-ħidma. Grazzi. much. Thank you very much. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni wkoll. Grazzi wkoll tal-li esprimejtu mux biss il-perspettiva tal-Kommissjoni man dan l-interess uman u napprezza ħafna li l-Kommissjoni għamletek. Issa, nisimaw minnant il-membri li jishti u jipparteċipaw. Is-Sur Marias. Signora President, jiena ikolli ngħid illi jiena maħsut. Maħsut minħabba dak li għadna kif smajna dwar l-imġiba ta' servizzi Ġermaniżi responsabbli għal protezzjoni ta' zazax dan il-Jugendamt Jugendamt jekk ma nafx hekk qed nippronunċja sew din il-kelma dan l-Uffiċċju għal Protezzjoni taż-żgħażagħ u tat-tfal. L-ewwel din hija traċedja għal familji, il-ġenituri huma imbeda minn uliedhom u din hija prassi illi tirrepeti ruħax din mhux wara kollox l-ewwel darba illi xi ħaġa bħal din qiegħda tiġri, jiġifieri din hija prassi amministrattiva illi qiegħda tagħmel diskriminazzjoni kontra wieħed mill-ġenituri. Iva, uh, ovvjament irridu namlu xi ħaġa dwar din is-sitwazzjoni ma nistgħux inkomplu nittolleraw sitwazzjoni bħal din. Issa irridu naraw jekk hemmx kompetenza mill-laħa tal-Kumitat Parlamentari tagħna u jekk aħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea nistawx nindirizzaw din il-kwestjoni għaliex il-Kummissjoni Ewropea u għawnek irritnajt ngħid illi jiena ma naqbilx li għalet illi memx kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Ħanajdilkom eh, xirrit najt. Dawk il-kwistjonijiet kolla marbutin mal protezzjoni ta' tfal, kwistjonijiet ta' drittijiet fondamentali, l-unika, l-uniku kriterju illi jot u għallola interess ta' tfal. Umbat wara fi it-tieni post jeżistu id-drittijiet tal-ġenituri. Imma aħna ma nistawx imbedu lil ġenituri minn u lidom ħlif f'każijiet eċċezzjonali u rari li jridu ikunu definiti imma jekk biex ngħidu hekk wieħed miż-żewġ ġenituri dak li ma jkunx Ġermaniż jitlef l-autorità ta' ġenitur meta il-ġenitur liħor ikun Ġermanis jew Ġermaniza u din middera hija eh, proċedura stabilita tal-Jugendamt qed naraw allura illi dawn huma l-affarijiet li jiġu ripetutament u għalhekk naraw illi hemm il-kompetenza tal-kumitat tagħna intom qegħdin taraw li hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem ksur ta' dritt għal ħajja familjari, imma l-Kummissjoni tiġi tajdinna din hija kwestjoni ta' rilevanza nazzjonali, jiġifieri rrikorru fil-qrati Ġermaniżi u sibulkom soluzzjoni. Jiena irrid ngħid illi għal petizzjonanti kollha li dan huwa fatt il-kol kemm huma huma ċittadini Ewropej għandhom ċittadinanza Ewropea din iċ-ċittadinanza Ewropea, allura tati tatijom bosta drittijiet, mux biz drittijiet ekonomiċi u finanzjarji biz, hemm drittijiet ċivili, drittijiet politiċi u drittijiet u koll illi huma ċivili mhux jina qed ngħidu dan dawn huma drittijiet illi jeżistu hemm deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dejjem f'każ Ġermaniż fejn żewġ ġenituri ta' nazzjonalità Spanjola xtaqu jagħtu l-isem tal-wil ta tagħhom l-ismijiet kollha ġifri eh, l-isem eh, l-ismi l-isem tal-missier u tal-om u l-Ġermanja qalet le. Le, iż-dawn iż-żewġ ġenituri eh, Spanjoli għalu li huma ċittadini Ewropej u irrikorrew għal ġurisdizzjoni l-qorti tagħna li ħadet deċiżjoni li qalet li ċ-ċittadinanza Ewropea tagħti drittijiet, drittijiet ċivili li jippermettu lil dawn iż-żewġ ġenituri tan nazzjonalità barranija li jirrisjedu b'mod legali fil-pajjiż ta' akkoljenza. Ġifiri je iċ-ċittadinanza ta' tijom l-istess drittijiet li għandhom iċ-ċittadini tal-pajjiż stess u m'hemm m'ebda diskriminazzjoni ta' tajdu li m'hemmx diskriminazzjoni, imma le huma fil-każijiet kollha huma ġenituri li mhumiex Ġermaniżi illi tilfu il-każijiet tagħhom. Għalhekk din hija prassi rikorrenti prassi amministrativa rikorrenti illi tmur kontra l-artiklu 17 ta' ċittadinanza Ewropea u għalhekk minnek hemm kompetenza għal kumitat tana, hemm kompetenza għal Kummissjoni Ewropea u jekk joġbok itol eh, aħsbu u riflettu dwar dak li qed ngħidilkom u bi pjaċir kbir se nibatilkom test legali fuq dan is-suġġett sabiex ukollkom il-possibilità li tieħdu azzjoni kontra il-Ġermanja għal ksur sistematiku tal-artiklu 17 għaliex il-petizzjonanti kollha li mhumiex Ġermaniżi jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom ma jkollhomx possibilità illi jkollhom kontatti ma' uliedhom stess, il-uliedhom ma jkunux jistgħu jitkellmu jitkellmu jitalmu il-lingwa tal-ġenitur li mhux Ġermaniż m'għandhomx id-dritt li jgħixu fil-Ġermanja u jiċċirkolaw mod liberu. Dan kollu kontra l-artiklu 17. Umbat, it-tieni punt, se nagħlaq President. Eh, hija l-liġi tal-lende eh, tal- u mhux tal-Federazzjoni Ġermaniża, ma isimgħu niftit jekk hemm ksur tal-liġi Ewropea, ma jimpurtax fuq lima lima livell tal-federazzjoni tkun qed tiġi miksura il-liġi għaliex memx konflitt jiena naħseb illi hawnhekk għaw violazzjoni tal-prinċipji fondamentali skont l-artiklu 17 dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u jekk dan il-ksur din il-violazzjoni hija xi ħaġa sistematika u mill-lider ekku intom tistaw eh, tmorru qoddim il-qorti tal-ġustizja. Sinjura President, aħna għanna kas verifikat ta' diskriminazzjoni ċara daqs il-kristall, jiġifri diskriminazzjoni kontra dawk illi mumiex Ġermaniżi u jiena nwetkom illi se nibatilkom test legali test ta' kas dokumentat biex nimmotiva u fuq u nibbaza u nurikom li għandi raġun f'dak li qed ngħid. Grazzi. And this was, I think, the first time that a member gets get a spontaneous U naħseb din hija l-ewwel darba li membru ħa applaws spontanju minn il-petizzjonanti u l-oħrajn. Nittama li inti ħatejx bija da dan l-applaws għal periodu twil ta' żmien. Sir Marias, jina tkellimt u eh, ktibt fit-tul fuq il-kwistjoni ta' ċittadinanza Ewropea 15 sena ilu, għalek jina qed niprofa niġġustifika l-argumenti tiegħi. Grazzi ħafna issa, is-Sur Marta. Iva, grazzi, Signora President, jina bħal kollega tijaj, immi nixxef, immi nixxef l wara l-ismajt dak l-ismajt. U jiena għandi mistoqsija li xqed jgħidu illi rridu nħidu petizzjonijiet każ b'każ Issa qed naraw li fil-każijiet kollha tal-petizzjonanti hemm punt komuni ir-rwol ċarxejn tal-Jugendamt. Issa jien għandi mistoqsija m'għandix tweġiba imma x'inhu qed jaħbi dan il-jugendamt jew min qiegħed jistaħba wara din l-istituzzjoni li għandu tant seta l-bira kellna l-Bundestag semmejnieh Eh, eh, tlabni darbtejn jirrispondina u ma tanix tweġiba qed naraw ir-rwol tal-imħalfin u issa qed naraw ukoll il-Kummissjoni tajdinna illi rridu natu priorità l-azzjoni fuq livell nazzjonali jekk imbagħad jekk ir-rikors fil-Ġermanja ma jaħdimx. Imbagħad jekk huma ma jaslux fuq livell nazzjonali jiġu hawnhekk Umbat jieġi jitolbu il-Kommissjoni u l-Kommissjoni ma tkunx kapaċi twiġibhom u tihom sodisfazzjon. Wieħed irid juri illi huwa eh, eh, iħoss għal dawn il-ġenituri għax jiena wkoll missier għax ma nafx naqbad nagħmel kieku jkun qiegħed flokon daw. Mela, issa ħanwarbu naqra l-emozzjoni. Ej, issa ħnat nitkelmu dwar il-liġi u drittijiet, għaliex kull darba il-Germania tistaħba wara il-kompetenza tagħha imma umbat għanna s-sussidjarjetà eh, favur l-istati membri li ma jġistifikax kollox. Umbat f'kull situazzjoni għanna elementi ta' liġi li jippruvaw illi l-Unjoni Ewropea għanda kompetenza l għenet Brussel 2 din eh, emmek eh, fejn hemm stabiliti il-modi kif irid titħallas il-manteniment. Umbat hemm żewġ deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea kull darba jgħidu illi l-Ewropa għandha kompetenza mbagħad elementi transkonfinali fejn hemm persuni li jiċċaqalqu eh, huwa illi hija liġi eh, Ewropea illi tajt li għandu jkun hemm ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni. Għalhekk qed naraw li hemm kompetenza Ewropea fl-applikazzjoni ta' Karta ta' Drittijiet Fondamentali u l-Istat Federali qiegħed jistaħba eh, Dek għalunna l beraħ fil-fat, jina ma nistax nifem, ma nistax nifem din is-situazzjoni, naħseb illi wasal il-moment illi darba għal dejjem għalix iva jina ħarist u koll uh, fil-modi jina par membru parlamentarju ġdijt u din biex l-ewel darba li kena petizjoniet bħal dawn hawnhekk Eh, anki il-Komitat Peti Mar fil-Germania fl-2011 u x-sewa da kollu xej. Meta se jkonna il-kuraċ li najdu li dan il-Jugendamt ijat jikser il-liġi Ewropea meta se jkollna dan il-kuraġġ u min se jkollu dan il-kuraġġ. U llum dak li smajna jipprova li għandi raġun. U ħantikom eżempju. Eżempju li seħ dan l-aħħar koppja wieħed Franċiż u liħor il-mama eh, Ġermaniża u l-papa eh, Ġermaniż. Ma mhumiex separati, mhux eh, dawn għadhom koppja, għadhom miż-żewġin, għadhom iħobbu xulxin, tant l-aħjar għandhom żewġ titfal u jridu jmorru jgħixu fi Franza. Il-tifel kellu jajt it-tfal sħabu fil-bitħa tal-iskola li għaltlu għallom li sejmur jiex fi Franza. Umbat il-teacher għalet l-autoritajiet għafżaw l-jugendamt u it-tfal umbat dan it-tifel kien inħataf mill-jugendamt. X'kellhom jagħmlu dawn il-ġenituri biex sabu lil uliedhom? Kellhom id-dmir l-obbligo kjoġbok ismani, Signora President, kellhom imorru jaħtfu lill-ulidhom mill-Ġermanja u għom fi Franza. Dawn iż-żewġ ġenituri om Ġermaniża issa jekk tmur lura il-Ġermanja jitfaw għal-ħabs għax ħatfet il-luleda. Jiġifieri araw daqsxejn illi il-rol tal-Jugendamt muċar xejn. sa sarxi din situazzjon koxma. Dini hija situazzjoni propju taħmar il-lejl tal-waħx. Mela, ħanaddi l-kelma issa lil Beatrice Besserra. Jek tippermettu li nixtieq ngħid xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni fil-Ġermanja. Għaliex l-ogħla qorti fil-Ġermanja mingħajr ma tagħti l-ebda raġuni tista' tibgħat lura l-ilment U ekkamlu li li li dik tkun l-aħħar opportunità irrijina fuq livell legali fil-Ġermanja ma nista' nagħmel xejn. Iva, hija sitwazzjoni ta' disprament kbir nifima di. Issa jena rrid nikkonkludi fuq dan għandna ħafna ħafna kellima fuq il-lista u dawn huma il-membri tal-Parlament Ewropew li jridu jikkonsidraw dan fid-dettal sabiex jippruvaw eh, jaħdmu fuq din il-kwistjoni. Issa ħanaddi il-kelma l beatriz Becerro fisem l-Alde. Grazzi ħafna Sinjora President, nixtieq li ringrazzja l-ewwel u qabel kollox lill petizzjonanti li ġew hawnhekk sabiex jiruna bħal ħafna drabi oħra petizzjonijiet oħra eh, ir-reżistenza tal-kuraġġ kif ukoll ta' sens ta' responsabilta' kbir. Qabel ma nagħmel xi kummenti dwar dan il-grupp kbir ta' petizzjonijiet li qegħdin nittrattaw illum, nixti eh, najt u ma nafxek ta' fuix li illum l-Aġenzija Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali ippubblikat l-istudju tagħha fuq eh, ġustizzja adegwata għat-tfal. Mill-perspettivi anka ta' professjonisti, naħseb li qed nitkellmu fuq xi ħaġa ħafna ussa mill sempliciment il-prassi ħażina ta' xi organizzazzjonijiet nistgħu nitkellmu fuqhom. Imma hemm norma għall istituzzjonijiet Ewropej ġifieri rridu nkunu kapaċi li impoġġu l-interess ta' tfal tal-minorenni qabel kollox irid ikollna qafas legali li jirrispetta u jkun adegwat għaż tfal. Issa dwar il-petizzjonijiet u dan il blok dak li jtikelmuna u dwar problema komuni dwar id-drittijiet ta' kustodja fl-Unjoni Ewropea din hija realtà hija ċara u l-internazzjonalizzazzjoni ta' relazzjonijiet bej il-nedmin ġejja minn ċirkolazzjoni ħilsa u hija aspett ta' relazzjonijiet internazzjonali familjari. Iżda hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni li qed twassal għal nuqqas ugwaljanzi fuq dan l-aspett għalhekk irridu naġixxu b'mod effettiv. Aħna rridu naħdmu bir-ritmu ta' ċittadini. Iċ-ċittadini jistaw ikollhom relazzjonijiet bejnietom grazzi għat-teknoloġiji, għall moviment ħieles, eċċetera, imma Eh, aħna edin naħdmu fuq leġizlazzjoni antika għal Ewropa li m'għadix teżisti hemm bżonn ta' sforzi sabiex narmonizzaw il-leġizlazzjoni permezz ta' eh, leġizlazzjoni bħal dak li għandna dak li għandu iż-żwieġ, eh, l wieħed ikun ġenitur, eċetera. Mħafna differenzi pereżempju il-qsim tal-kustodja fil-waqt li Renju Unit, Franza u Repubblika Ċeka jirrakkomandawa bħala possibilità preferenzjali qed naraw li fil-Ġermanja minn dawn ħafna petizzjonijiet eżisti situazzjoni differenti li twassal għal diskriminazzjoni bħal dak li rajna eh, fil-każ Horzener tal orzi tal-Ġustizzja. Jiena nixtieq nenfasizza u ħanala għawa li ma nixtieqx nieħu ħin l-interventi l-oħra. Hemm bżonn li aħna nissalvagwardjaw l-interess superjuri ta' tfal edha fi drittijiet ta' tfal u kull jum irridu niftakru li l-Karta Ewropea ta' Drittijiet ta' Tfal fl-artiklu 14 hija ċara immens fuq dan meta jkun hemm separazzjoni, separazzjoni legali, divorzju, ecc. tal-ġenituri, it-tfal għandhom id-dritt li jibqgħu f'kuntatt ma' żewġ ġenituri anka jekk wieħed mill-ġenituri jgħixu pajjiż ieħor. Il-petizzjonijiet li qegħdin naraw jiksru dawn l-artiklu jmorru kontra ta' dan l-artiklu, hemm bżonn li konna aktar armonizzazzjoni għalhekk edinaw. sabiex nużaw bl-aħjar mod u nimpulsaw din l-armonizzazzjoni. Jider li l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kompetenza sabiex tarmonizza l-affarijiet li għandu x'jaqsmu mal familji imma mbagħad hemm eh, għodot bħal artiklu 181, speċjalment jekk ikun hemm riperkussjoni transkonfinali u dan qiegħed fir-rikonoxximent reċiproku tal-riżultati ġudizzjali u ekstra ġudizzjali u rridu naraw dispożizzjonijiet legali u regolamentari tal-istati membri. Il-ħidma tal-Kumitat Permanenti ta' Dritt tal-Familja juri li hemm possibbli li jkun hemm armonizzazzjoni hemm bżonn ta' rida politika imma. Issa ħsieb li forsi mbiet minn realtà eh, kosmopolitana hemm bżonn ta' armonizzazzjoni u dak li rridu noħolqu huwa spazju legali komuni E, skont l-Unjoni Ewropea tal-persuni, tal-ċittadini li l-lum ġew kelmuna, grazzi. Thank you very much. Now Mrs. Evi. Grazzi ħafna sa' Signora Evi. Iva, grazzi ħafna. Il-problema ta' sistema familjari tal-Ġermanja issa qed narawh leġiżjazzjoni wara l-oħra dejjem huwa aktar b'saħħtu eh, huwa vera wiesa fl-2008 il-membri ta' dan il-kumitat kienu faslu dokument ta' ħidma fejn kienu edin jiddiskrivu l-aspetti problematiċi li jidru li kienu diskriminatorji ta' sistema familjaru, familjari eh, ġermanis, il-Jugendamt, il-psikologi, etc. U ehm, aħna tlabna li kunem it-tetti tip ta' din l-istruttura, ma nafux jekk kien xem eżaminazzjoni ta' dan, ma kienem lebda eh, titip reġistratu fil-leġislatura ta' qabel dan il-kumitat ba' jirċieva ħafna ħafna petizzjonijiet fuq dan is-suġġett li kienu jitkellmu fuq l-istess ksur ġi organizzata, ġiet organizzata żjara ta' fact finding f'Berlin biex tiltaqa' mal-awtoritajiet Ġermaniżi u l-ewwel ma ċċettawx il-laqa. Mbagħad qalu li l-jugedam differenti fil-Ġermanja m'għandhomx responsabbli persuna responsabbli waħda, imma li jaġixxu fil-reġuni eh, differenti. Umbat kienu l-taqaw ma xi rappresentanti tal-leġislatura ġermaniza ma f'dik il-laqa kienu tkellmu biss dwar il-kodiċi ċivili tal-Ġermanja li eh, jħossib il-ħarsin ta' tfal permezz tal-Jugendamt. Għalek jider li fuq dak fuq dak il-level mewx problemi, imma il-petizzjonijiet kontra l-Jugendamt u s-sistema ġermaniza għadhom qed jaslu qudiem din il-Klan Kumitat. Għana nafu dwar il-konvenji differenti u kif ukoll eh, anka messaġġi fuq Facebook li minn dakinhar ma maħniex qed nitkellmu dwar l-istramberijiet ta' sistema Ġermaniża li huma ħafna eh, meta mqabla partikolarment mal-istati membri l-oħra u l-programma dejjem qed jikber anka minħabba l-fatt li ċittadin qegħdin jiċċalqu aktar fih dan l-Unjoni Ewropea. Għalhekk kien hemm studji legali u work tables ukoll sabiex jiġu rikonoxxuti d-deċiżjonijiet familjari minn pajjiż għal ieħor imma fid-dawl ta' dawn il-fatti, l-istatistiċi u r riżultati konkreti aħna nistgħu ngħidu biss li l-armonizzazzjoni tal-liġi familjari fl-Ewropa bir-rikonoxximent mingħajr eksekwatur ta' sentenzi li suppost kienet is-soluzzjoni għal problemi kollha din ma nexxietx. Issa id-dmir tagħna bħala rappreżentanti ta' ċittadini tagħna kif ukoll membri ta' dan il-Parlament u dan il-Kumitat irridu nwaqfu din is-sitwazzjoni li tkompli ehm, tifavorixxi n-nazzjonaliżmu l-aktar estrem. Jiena naħseb li huwa importanti li nqablu leġislaturi differenti b'mod differenti minn dak li sar sissa u rridu naqdu fl-imkien hawnhekk mhux biss l-MPs u l awtoritajiet Ġermaniżi u ir rappreżentanti tal-Jugendamt u il-ġuristi iżda wkoll ehm, ir-rappreżentanti tal-onlus li kienu s filju ma speċjalizzati fuq dan is-suġġett. Huma jgħixu fil-prassi ta' kuljum din dan id-dram, huma għandhom każijiet konkreti u jistgħu jaħdmu fuq dossier sħaħ. B'dan il-mod inkunu nistgħu nifmu li l-in mit-teorija sentenzi kif u jekk dawn jiġux applikati u rispettati u jekk verament it-tfal u miex mħarsa u għabdan il-mod biss jekk nenfasizzaw differenzi strutturali u proċedurali inkunu nistaw nipotizzaw ċertu um, situazzjoniet biex inkunu nistaw naqorbu lej il-pajizi. U għabdan il-mod li nsolvu problema għalek hemm bżonn li eh, nkunu nafu xinu ma l-speċifiċitajiet biex nsibu soluzzjoni għal problema lekin għahos li diskussjoni tal-lum għanda twasal għal grupp ta' ħidma dak il-grupp ta' ħidma li fil-fat jissemma fil-rakkomandazzjonijiet li nsibu fil-rapport li ġiet minn dik iż-żjara ta' eh, il-fact finding sabiex ikonna grupp eterogenu li jippermettilna nimxu il-qoddim Meta qabel ma dawk li kienu qabilna xu ċar li dinja situazzjoni ma sax kompli sejrek. Grazzi. Thank you very much. Now the floor goes to Mrs. Danoka. Grazie ħafna sta' Signora Tanoka. Iva, grazie ħafna Signora President. Forsi li li mux ħajċab ċpuli, għalli xim ma tantx jena ottimista. Forsi għaliex li nkunu naf ħafna affarijiet insiru pessimistiċi. Sur Marja, sinti referejt għal karta Għana minn mistoqsija għanna kif għamilna mistoqsija l-Viċi President Kummissarju Timmermans dwar il-karta. U dawk li semmew dan il-blok sfortunatament sabiex tkun tista taħdem il-karta ġvir l-artiklu 51 jekk irridu jista jista konna it-tuġibit mill-Kummissjoni. Rappresentanti tal-Kummissjoni intum ukoll qed tirreferu għal dan l-artiklu 51? Is-Sur Timmermans għalinna ma nistawx imbidlu it-trattat vera imma aħna politiċi għalhekk xi ħaġa rridu nagħmlu. U minn tal-inqas irridu nitkellmu dwar din il-problema kbira ħafna. Jiena kuntenta ħafna li din ir-referenza għal problema tal-artiklu 51 ġi inkluż. Ġiet inkluża fir-rapport tagħna fl-opinjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena preżentajt din l-emenda fuq id-drittijiet fundamentali u ksur tagħhom Għalek jira forsi nemmen aktar dwar azzjonijiet individwali mill azzjonijiet li jisiru mill-politiċi għaliex intom qegħdin tindirizzaw hekk ċertu tifmu petizzjonanti. Aħna ma nistawx naqbdu nieħdu deċiżjoni, maħna l-entità li tista' tinfluenza fuq livell politiku. Dan huwa x-xogħol tagħna. Għalhekk jiena nappoġġa bissieħ il-proposta ta' Sinjura Evi li toħloq grupp ta' ħidma. Forsi mhux grupp ta' ħidma. Imma l-ewwel il-proposta kompleta tiegħi hija li niktbu itra. Palma qabilna, Sinjura President, meta rajna l-petizzjoni tar-Renju Unit, hemmhekk kien hemm itra deċiżjoni sabiex ndirizzawa lill-autoritajiet tar-Renju Unit u forsi wasal iż-żmien li niktbu tral dawn l-autoritajiet Ġermaniżi b'mod partikolari il-Jugendamt. Sabiex najdu li isma kienem missjoni ta' sejba tal-fatti fl-2007 jiena niftakar aħna eżaminajna ir-rapport U jekk issa nifverifikaw li ma rakkomandazzjonijiet twet u jew le, nistgħu naraw li l-ebda rakkomandazzjoni ma twet et. Għanna għawek numru ta' petizzjonijiet li jibdew mill-2007 l-aħħar waħda mill-2014 u dan ifisser li l-problema hemm da. Din hija l-ewwel proposta, tieni proposta. Li nġibu ruħna wkoll fuq livell individwali jien għandi eżempju pożittiv li ninvolvu l-awtoritajiet tal-istat. Aħna kellna waħda mill-petizzjonijiet li kienet ukoll kontra ir-Renju Unit fejn aħna irnexxinna ninvolvu 11 il-każ fir-Renju Unit fejn involvejna president u ambasġatur. U issa huma aċċettati bħala parti f'dawn it-tip ta' proċedimenti fil-qorti. U f'dak il-kas kienu ordnaw eh, adozzjoni għal din it-tfal li kienu li kien jew kienet tiġi adottata, għalhekk nistgħu ninkludu itra bħala it-tielet parti fil-proċedimenti fil-qorti Din hija sempliċiment ir-rakkomandazzjoni tiegħi lilkom bħala petizzjonanti. It-tieni net il mġiba fuq livell individwali jiena personalment wara li rċivejt petizzjoni oħra, wara li rċivejna petizzjoni oħra mir-Renju Unit fejn il-petizzjonant eh, ġi akkużat li qed jiskopri il-kwistjonijiet tal-kastijow, jiena ktibt itra lill-imħallef tlabtu biex inkludini bħala xut fil-kas jew u stajt influenzajt il-kas. Fil-fatt kol ġi deċis fl il ġurnata jem deċa kontet nippjana li mmur fil-Renju Unit imma ma kellix għalfej immur għax kienu diġà iddeċidew favur il-petizzjonant u il-tifel eh, taħlura l-missier. Għalek, dawn huma l-eżempju pozittivi, eżempju pozittivi mill-Olanda, fejn indirizzajna anka l-autoritajiet, fejn kien hemm deċiżjoni pozittiva fejn xi tfal ingħataw lura l-om wara tliet snin. Di ma kienieċ eh, Jugendamt ma kien hemm isem simili. Għalek jina ma nafx jekk hemmx każijiet pożittivi jew kella eżempji pożittivi fil-Ġermanja kontra l-Jugendamt. Ikun interessanti nkunu nafu, forsi nistgħu nistaqsu l segretarjat sabiex jeżamina petizzjonijiet antiki u niskopru ftit jew xi NGO, xi ħadd jista' jiskopri naqra x'jiġri fil-każijiet eh, Ġermaniżi, x'jaħdem, liema attivitajiet jistaw waslu rizultati pozittivi. Dawn huma l-proposti tiegħi, grazzi. Thank you, Mrs. Zanoka. Uh, no. Uh, ah, ah. Oh, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. No, no, no, no, no. Now, I think that you... Jina nifem il-petizjonanti, nifemkom, kulħat, Eh, jifimkom u kolħat li prova jifimkom, imma sabiex ikonna proċedura effiċjenti u biex nimxu il-qoddim, tridu tippermettu il-kollegi tal-gruppi politiċi differenti f'din il-Kamra sabiex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. bat taċċettawhom jew le, forsi tapprovaw jew ma tapprovawx fuq dwar dak li qed jgħidu, iżda irrit ikonna dibattitu kif suppost fuq dan is-suġġett, għalhekk jiena issa qed nindirizza lis-Sur Valens għandil kelma lilu. Thank you, Madam Chair. I think we have to be... Grazzi, Signora President, naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna dwar dak li qegħdin ngħidu u rridu naġixxu b'mod responsabbli. Jiena meta nħares lejn dawn il-petizzjonijiet kollha għandna paġna l-sommarju, l-istorja tal-sfont. U dan huwa dak kollu li nistgħu nużaw biex nagħmlu taqsira tal-ħajja personali ta' dawn persuni. Smajna ħafna stejr koro ħafna, imma jiena naħseb li hija naqra ġejja minn naħa waħda. Ejja ma ninsewx li fil-qalba ta' dan kollu hemm it-tfal. It-tfal għandhom iż-żewġ ġenituri aħna smajna biss naħa waħda tal-istorja llum. U sabiex aħna nkunu id-dettaljati u responsabli kemm jista' jkun kieku ikonna nistiednu atturi addizzjonali fil-każijiet kollha. U jina li għadamu mux kazijiet, dawn qed nitkellmu għawek fuq il-dbatija tal-bnedmin. Għalek, irridu nisimaw l-uffiċjali tal-orti, l-uffiċjali tal-Jugendamt, it-tfal li huma involuti etc. Ovvjament, mem lebda mod kif nistaw namlu dan kollu għal ħafna raġunijiet. Iżda irridu niftakru ħaġa waħda importanti ħafna, aħna maħniex imħalfin. Aħna maħniex orti. Għalek, xinu l-aħjar mod sabiex aħna nindirizzaw situazzjoniet terribli bħal daw? Kif ukoll li inwiġbuhom b'mod id-dettaljat u responsabli kemm jista' jkun u jiena m'għandix tweġiba. Ovvjament jider li aħna maħniex l-aħjar entità għal dan għaliex m'hemm l-ebda mod kif aħna nistgħu nagħmlu kollox bl-aħjar mod possibbli. Is-Sur Marjas semma li uħut minn dawn il-każijiet, forsi l-każijiet kollha, għandhom jitresqu qudiem il-qorti tal-ġustizzja. Forsi dan huwa l-post tal dawn il-każijiet iżda jiena nsiba diffiċli. Li nati opinjoni dwar kwalunkwe wieħed minn dawn il-każijiet minn paġna jew tnej ta' taqsira. Jew anka wara nkun smajt l-istejjer kollha ma nistax nagħmilha. Għaliex jiena irrid inkun, irrid nidħol fid-dettall kemm jista' jkun inkun responsabbli kemm jista' jkun għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tfal hawnhekk. U it-tfal jinsabu fil-qalba ta' dawn il-każijiet kollha u ma rnix ninsewa. U jekk niftakru dan aħna il-koll nifmuha. Dawn il-każijiet kollha jqanqlu ħafna emozzjonijiet u l-emozzjonijiet mhumiex tajbin. Ma jatunix it-tweġibiet. Hemm bżonn li naraw il-każistika, rridu neżaminaw il-każijiet individwali u rridu nagħtu it-tweġibiet it-tajba. it tweġibiet it tajba U rrit nerġa' ngħidha jiena insiba diffiċli li insib kwalunkwe risposta bħalissa u jiena naħseb li f'din l-entità maħniex ħansibu risposti għaliex m'għandniex l-odda li għandna bżonn. Anka bis-segretarjat bil-flus kollha li għandna, blebda mod ma nistgħu nsibu l-aħjar soluzzjoni hawnhekk. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din, aħna x'nistgħu nagħmlu sabiex verament nejnu biex intaffu id-batija, biex nejnu f'din is-sitwazzjoni. Ovvjament irridu nizaminaw il-każijiet individwali. U jekk aħna qegħdin diskutu dawn il-każijiet kollha f'daqqa, din ma tgħinx biex insolvu sitwazzjoni. Illum fuq l-aġenda tagħna kellna każ Smajna seba, tminja? Mhux biżejjed sabiex aħna nkunu nistaw eh, inwetqu il-missjonijiet tagħna kif suppost għandna neħdu każ wieħed niddiskutu ġimgħa ġimgħatej. Ovvjament ma nistax namlu għalek rrit najda għal darboħra aħna verament x'nistgħu namlu? Biex nimxu qoddim, jina ili f'dan il-kumitat għal sitt snin. Jina smajt dawn il-każijiet minn min mandat ta' qabel u jina naf li inna nitkellmu fuq dawn il-każijiet għal 20 ta' snin issa. U jina verament irrabjani li qed niġi imġiel nitkellem dwarhom, għaliex maħniex qed nimxu l qudiem Maħniex qed insibu soluzzjoni. Għaliex għal darba oħra aħna m'għandniex odot meħtieġa biex insibu soluzzjonijiet. Ħana għafaw naf li qed inkun pessimist ħafna imma ma nafx xizjet nistaw nagħmlu biex nimxu l-qoddim. Thank you very much. Grazzi ħafna, issa l-Sinjura Pitera. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-fat jina mandiċ xi inżit ma dak li għal sur Marjas. Iżda nishtiq inżit xi xkelmtej. Dawk l-istejjer il-narrativi li smajna ma drammatiċi ħafna, imma u minnu li aħna nisimaw naħa waħda. U dak li emozjonana huma propju l-emozjonijiet tal-ġenituri. Minna ħatijaj Jiena nixtieq kunna fit-tfal xoħossu. U x'inhi s-soluzzjoni preferuta tat-tfal għaliex mhux dejjem minnu li meta jiġġieldu il-ġenituri dan jikorrispondi għal dak li jridu t-tfal aħna l-koll eh, ħassejna eh, ruħna kontra ġenituri tagħna, forsi ma naqblux ma dak li jridu għalina, forsi dak li jridu għalina l-ġenituri ma kienx dak li ridna aħna. Issa dak li ma nafux f'dan il-każ huwa daw it-tfal x'ixtiequ jaraw, x'inhuma l-aspettattivi tagħhom. Jiena qrajt aktar minn 20 petizzjoni bħal din U jina nħoss li kultant mm, xaħġa stramba f'dawk il-kazijiet. Jina insiba diffiċli ħafna li nifem id-dram ta' ġenitur ta' om per eżempju li tilqet it-tfal għal ħames xhur marretejx f'kontinent ieħor per eżempju u ma tajdina xejn dwar jekk ipprovditilhomx għajnuna eh, jew kura b'ta' xi mod jew ieħor, jiena rrid inkun naf Eh, għalfej ġara dan, bat ġilura u ma sibomx, ma xini situazzjoni eżatta, x'maħni nixet nisimaw kollox hawn. Hemm kwistjoni oħra, l-età ta' tfal li huma koperti minn dawn il-petizzjonijiet il-petizjoni 0477 eh, tal-2012 għek l-om petizjoni li ġiet eh, mresqa tlet snilu għalet li l-rati ma kienux imparzjali meta kienu edin joħorġu deċizjoni fuq fost oħrajn it-tifla tagħha li kellha 20 sena. Din it-tifla kienet adulta, ħadd ma jista' jiddeċidi fisima. U din il-tfajla ta' 20 sena għandha oħta ta' 11 sena fejn din it-tifla l-kbira kienet diċa f'pożizzjoni eh, li t-tejn u tagħti kura li t-tifla l oħta imma xorta għadhom jgħixu mal-missier. Umbat hemm petizzjoni oħra wieħed li ta' 7-2 tal-2011 hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq persuna oħra li didli u kol għanda aktar minn 18 sena u jina nishtiq nkun naf jekk din il-persuna b'mod partikolari tappoġġax din il-petizzjoni. Għalli hemm bżonn nkunu nafu jekk aħna aħniex qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsmu minorenni, tfal zar, jew inkella dawn it-tfal u mhix diġà adulti u jistawx isibu is-soluzzjonijiet tagħhom huma stess. Forsi tkun ħaġa tajba u koll jekk nkunu nistgħu nkunu nafu aktar fuq kwistjonijiet oħra. Per eżempju, aħna nisimgħu dwar il-liġi kriminali li qed ikun hemm ksur tagħha f'dawn il-petizzjonijiet. U jekk id-dokumenti jiġu iffalsifikati, jekk verament kien hemm każijiet ta' violenza kontra it-tfal, jiena nixtieq nkun naf jekk dawn il-kwistjonijiet tresqux il-qorti, jekk inxem proċedimenti l-qorti jekk kienx hemm attivitajiet ta' infurzar. Jekk kienx hemm verament eh, sostanzjar ta' dan kollu għaliex kultant taqas nistgħu naraw jekk il-kwistjonijiet sar saħħew xew le. Irridu nkunu nafu jekk dan huwiex minnu jekk l-awtoritajiet rilevanti eh, għalux li dan kien fil-fatt il-każ jew le. Jiena nħos li m'għandix bizzejiet informazzjoni. Jiena konxa bisħieħ tal-fatt li jeżistu ħafna ħafna każijiet bħal dawn, jiena ili l-aħħar 20 sena naħdem bħala politiku, jiena rajt ħafna minn dawn il-każijiet kemm fil-Parlamentu fil-Gvern. U jina dejjem xtaqt niċċara id-dettalji kollha qabel ma nintervjeni. U sfortunatament a bazi tal-esperjenza tiegħi jiena nista' ngħid li f'ħafna każijiet persuni li kienu qed jagħmlu appell lilna li ma kinux eżawrew ir-rotta adegwata li tinata mill-liġi u aħna ma nafu xej dwar dan, aħna ma nafu xej dwar jekk din it-triq verament għaddewx eh, minna il-petizjonanti. Ma nafux il-fatti tal-kas, bazikament, u eh, tħassibni hemm bżonn eh, tħassibni fil-fatt il-fatt li jien naħseb dwar dawn il-każijiet minn ma nqod forsi nibki dwarhom. Grazzi ħafna issa ħanaddi il-kelma l Peter Jar. Iva, grazzi ħafna, Sinjora President. Jina MP mill-Ġermanja. U jina kont l-ħar wieħed li tlabt nitkellem. u xtaqt nieħu spunt minn dak li għadu kif intqal dwar il-fatt li dawn huma stejjer eh, li verament jaffettwawna u hemm bżonn nkunu onesti. Għaliex huwa minnu li ħafna drabi l kumitat tal-Petizzjonijiet ma jkunx jista' U jekk dan huwa l-każ hemm bżonn li nkunu ċari dwar dan. Ma nixtiex noħloq l-impressjoni li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu petizzjonijiet quddiemu għal snin imma ma għamil xejn għal fl-aħħar leġislazzjoni għamilna fact-finding mission f'Berlin fl-24 ta' Novembru tal-2011 u il rapport jinsab fil-files tagħna għalhekk jiena nixtieq narrakkomenda l kollegi tagħna sabiex jeżaminaw ir-rapport mill rib Hemmhekk hemm numru ta' punti li ta' min ehm, jeżaminhom aktar fid-dettall. Intqal li tfal li jiexu imbeda mill ġenituri tagħhom jiexu fi stat ta' stress. Jiena naqbel jiena ġenitur ta' erba titfal u unħossa. Jiena naħseb li l-aħjar sitwazzjoni tkun jekk il-ġenituri ikunu prezenti. Iżda jeżistu każijiet fejn l-affarijiet ma jmorrux sew u tispiċċa e, f'sitwazzjoni ta' gwerra. U wieħed mill-petizzjonanti qal li dan huwa minnu li kull ġenitur qed jiġġieled ta' dritti jew jew tagħha u jinsew id-drittijiet tat tfal dejjem jaħsbu fid-drittijiet tagħhom Mbagħad l-affarijiet jispiċċaw eh, jisplodu u aħna nisimgħu biss naħa waħda u ma nafux l-oħrajn eh, xi jgħidu imma tieħu impressjoni l-impressjoni hija li naħa qed titlob id-drittijiet tagħha imma ixin l-awtorità min jiddeċidi u min jinata smieħ tajjeb mill qorti e, il-persuna li ovvjament l-affarijiet ma jmurx skont dak li ridet tilmenta ruħa wara. Fl-istorja tal-Ġermanja fit-19 seklu ma tantx hemm eh, affarijiet li aħna kburin minnhom, forsi r-Revoluzzjoni Paċifika tad-Disajnijiet ma kien hemm perjodu għasir ta' demokrazija bejn l-1918 u l-1936 ma kien propju f'dak il-periodu meta il-Jugendamt inħoloq fl-1922. Għalek, meta in-nies jgħidu li dinja estensjoni ta' tielet rajħ, le dak mhux minnu kienet e, eh, invenzjoni demokratika u ma għandu filosofija moderna u intqal li aħna għandna bżonn ta' istituzzjoni li f'każ ta' tilwim jista' jirrappreżenta id-drittijiet tat tfal. ma kienieċ xewqa li dan imur qoddim orti imma qoddim autorita għalhekk ġi deċiż li fil-ġerarkija eh, ikun baxx ħafna eh, u fil-fatt ikun li zjed bax baxx mal-awtoritajiet lokali fejn tiseħħu l-affarijiet. Dawn il-Jugendamt huma taħt il-kontroll tal-awtorità lokali għalhekk m'hemmx wieħed biss ma hemm ħafna hemm uffiċjali tal benestri tat-tfal u hemm ħafna nis li jaħdmu fihom hemm ovvjament f'dak il-każ potenzjal li jkun hemm żbalji mux ħanajt li ma tiġrix di, imma l-filosofija bazika miex ħazina, il-filosofija bazika hija li għanna struttura li f'każ ta' emerġenza fejn ġerituri tiġildu bejnietom nistaw inħarsu l-interessi ta' tfal. U huwa biss taħt il-liġi tal-familja li ċitti tieħed id-deċiżjoni. Imma l jugendam tinstema' f'orti għandek naħa li qed titkellem għad-dritt tat-tfal. U għed t-tjajt jina, dan u t tifel tijaj, naħal oħra t dan tifel tijaj. U ħafna drabi il-petizjonanti t-jilmentaw ruħum dwar il-fat li rati eh, jiddeċidu skont id-deċizjoni tal-Jugendamt. Issa ħaġa oħra li irdu naraw għek hija is-supervizjoni, supervizjoni legali intqal li hija biss illegalità ta' deċiżjonijiet tal-Jugendamt li wieħed jista' jisfida, imma orti domestika tista' tisfida d-deċiżjonijiet tal-Jugendamt. U ħafna minn dan li tinsemmi jinsab fil-rapport tal-żjara fact-finding li konna għamilna. Jien mhux ifnajt li kollox għaddej perfett f'dawn l-uffiċċji tal-benestri taż żaza u hemm ċertu każijiet m'għandix dubju fejn l-affarijiet ma sarux b'mod loġiku. Iżda aħna kenna zjarat kontrollati fejn in-nies jgħidu li jiena jistgħu jistgħu jaraw tfal tagħhom biss taħt sitwazzjonijiet ta' supervizjoni imma mbagħad ikun hemm każijiet fejn it-tfal mbagħad inqatlu mill misir pereżempju u jugendam ġi kritikat tal-maħax il-prekawzjonijiet neċessarji. Għalek jiena naħseb li r-realtà għanda ħafna uċuħ u għalek rridu nqodu attenti, rridu nkunu onesti mal-petizzjonanti u jiena nixtieq li dan iseħ ma' kull petizzjoni li tiġi qudiemna jiena nixtieq nejn lil petizzjonanti kollha, iżda palma qalu il-kollegi aħna smajna naħa waħda biss. U jekk ħaneħdu lil nafusna bis-serjetà, hemm bżonn li nippruvaw nassiguraw li konna riflessjoni tar-realtà kollha kemmi. Situazzjoni hija komplikata ħafna aħna maħniex orti maħniex imħallef. <clears throat> aħna ma nsabux pożizzjoni nkunu nistgħu nagħtu soluzzjoni jew risposta u jiena rrid nisma' eh, kif il-Kumitat ħajtratta din il-kwistjoni minn hawn Grazzi. Grazzi, ħafna nad il-kelma l nkellim li mis. Grazzi, ħafna, Signora President, sinċerament, jiena uh, nistaqsi li ma proċedura ta' smiħ tista' tiddeċidi min mill-ġenituri għandhom iżommu it-tfal. Tifel għandu dritt li kollu iż-żewġ ġenituri. Għanna f'di situazzjoni qegħdin U dak li għadna kif smajna, ipoġġini f'din is-sitwazzjoni hemm orti li titlob lil dan it-tifel jew it-tifla jiddeċidi uh, eh, ma li ma ġenitur irid jgħix. Hawnhekk hawn nuqqas krudili ta' leġiżlazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea, il-liġi ċivili hija dik li toħloq l-iktar problemi. F'konflitt eh, familjari il-liġi ċivili tippermetti li tifel jingħata l ġenitur wieħed jew liħor imma tifel biex jiżviluppa kif suppost irid ikollu żewġ ġenituri biex ikollu wkoll edukazzjoni bilanċjata di sitwazzjoni li qegħdin nisimgħu dwarha hawnhekk toħloq trauma kbira uh, fuq dawn it-tfal li m'għandhomx iż-żewġ ġenituri rridu nagħmlu pressjoni bil-mezzi kollha li għandna u il-Komitat, anzi il komitat il Ewropea eh, għanda tati linji gwida l-kollegi ħadu pozizjoni il-Sur Marias b'mod partikolari tana uh, indirizzi <coughs> illegali li kienu interessanti ħafna memx fejn uqot intawal dawn il-petizzjonijiet irridu jinżammu miftuħin sabiex il-Kummissjoni tuża il-mezzi kollha li għandha dispożizzjoni tagħha sabiex tkun tista eh, tikkontrolla eh, fondazzjonijiet bħal din il-famuża Jungendamt. Speaker of... Issa l-ħar kellim is-Sinjura Ivi. iva, grazzi ħafna. Jena xtaqt nerġa' nitkellem biex najt li jina jidirli li ħaġa assurda f'din id-diskussjoni li nixtiequ nċaqalqu l-attenzjoni minn dak li huwa sistema u Orti amministrativa li jaħdem b'ċertu mod għal dawk li huma sitwazzjonijiet kritiċi u komplikati bejn iż-żewġ ġenituri u ninajdu b'mod ċar li għawek qed nisimgħu parti waħda u mhux iż-żewġ partijiet, fl-opinjoni tiegħi qed nagħmlu żball. Iżda jiena nixtieq nara realtà differenti għaliex huwa ovvju li hemm il-problemi bejn il-ġenituri, huwa ovvju li it-tneħija ta' tfal u l-fat li ġenitur qed jiġi innegat mill-possibilità li jżur it-tfal jew li jgħix ma' dawn it-tfal. għandu storja, għandu ċertu motivazzjonijiet li aħna ma nistawx inkunu nafu bihom fid li imma fil-verità id-dokumenti kollha edin għanna, ġibri kull ma rridu nagħmlu huwa naqrawhom nitlu fid detta għanna dokumenti huwa ċar li aħna ma nix il-possibilità li niddeċiedu jew li nieħdu pożizzjoni definittiva għaliex dan mhuwiex xogħolna, iżda aħna għandna il-possibilità li konna soft powers u mhux hard powers hawnhekk, għalhekk nistgħu nagħmlu pressjoni sabiex kemm jista' jkun nitkellmu fuq dan is-suġġett. Għalhekk li nilimitaw dan kollu għal kwistjoni ta' medjazzjoni ta' ġenituri minar ma naraw il-problema kbira li hija s-sistema li taħdem bija l-Jugendamt li għanda numru ta' problemi mill-problema tal-lingwa, għazzjarat, tal-minorenni, ġviri zjarat li jtiġu limitati, ġviri, dinja ħaġa oħra importanti ħafna L-istqarrijiet ta' dawn it-tfal li jissa huma eh, adulti, hemm dikjerazzjonijiet taħt eh, li, li jkunu ħalfu fuq u eh, jispiegaw minn xi xaddew u din hija l-problema ewlenija u aħna f'din id-direzzjoni rridu nimxu u ma rridux u aktar eh, konfuzjoni. konfużjoni. Il-ħolqin ta' working group hemm bżonna biex inkunu aħna l-ewwel li ngħidu li anka fir-reviżjoni eh, tal-Brussell, tal-regolament Brussell tnej irridu naħsbu eh, kif ħajkonna rati internazzjonali kollon tlet imħalfin bi tlet rappreżentanti ta' tlet pajjiżi biex ikunu jistgħu jipproponu Eh, rizoluzzjoni li ta' applika fuq livell Ewropew mhux nazzjonali biss, hemm ħafna ħafna xogħol li jrid isir, iżda rridu verament nibdew mixin f'din id-direzzjoni. I am not closing the list, Mr. Le mhux qed nagħla l lista Sur Marja x'taq jerġa' jitkellem, issa nagħti l-kelma li. Εγώ θέλω να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί υπόθηκε και... Jena għandi suġġerimenti preċiżi xinressa u Peter għadu kif talabna illi niproponu soluzzjonijiet mela. l ewwel net il-kollegi jew xuħut mill-kollegi għalu illi aħna ma smajniex il-partijiet kollha ikkonċernati mela jew mistiednu l-jugendam tawnek sabiex jispjegawna eżattament xiridu jgħidu biha din il-prassi amministrattiva għaliex eh, fil-każijiet eh, kollha naraw illi il-Jugendamt eh, tieħu il-żomm mal- ġenitur ġermanis. Ejjem nistidnu għom il jugendamt għamnek biex <clears throat> najdulom illi biex jiprovawna illi huma Jamlu deċiżjonijiet indipendenti, jina naħseb illi dawn il-petizzjonijiet ukoll għandhom jibqgħu miftuħin u li l-Kummissjoni tista' tistħarreġ ovvjament mhux issa għax għandha bżonn ta' ħin. tritt trid il-Kummissjoni trid tara jekk hemmx ksur kontra l-artiklu 17 eh, tal-regolament dwar u jiena ġbittu koll l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal dawn l-affarijiet u huma jridu jaraw jekk hux minnu jekk dak li għatjenu x'minnu jekk hemmx ksur ta' drittijiet illi joħorġu mill-ċittadinanza Ewropea. It-tielet proposta naqbel illi nħolloq grupp ta' ħidma kif ipproponiet il-kollega Evi. Rabba proposta jina nishtiqu li il-Kommissjoni tistħarreċ għal xina mandiċ informazzjoni kollha fideja jekk dan il-Jugendamt eh, u xirċivi fondi mill-Unjoni Ewropea Eh, għabbażi ta' programmi differenti tal-Unjoni Ewropea jiena ma nafx dwar dan, m'għandix din l-informazzjoni, forsi l-finanzjament ta' daw kwistjonijiet kollha li aħna qed niddiskutu eh, jiġi san sitra mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Din hija mistoqsija. Nistennew it-tweġiba tal-Kommissjoni għabbażi ta' dawn l-elementi, tal-elementi li għanda fideja dawk huma erba proposti konkreti ħafna <coughs> li permettunna ikonna stampa ċara u sħiħa ta' din is-sitwazzjoni għaliex naħseb illi eh, l-affarijiet kif huma ma nafux eżattament is-sitwazzjoni reali x'inhi. Il-Kummissjoni għandha tara jekk hemmx ksur tal-drittijiet li joħorġu miċ-ċittadinanza eh, Ewropea. Aħna smajna dwar bosta każijiet u sitwazzjonijiet fejn fil-każ ta' koppja ta' żewġ nazzjonalitajiet differenti, per eżempju ġenitur Eh, Ġermanis u wieħed Greek hemm ħafna eh, ilmenti li jiġuna minn eh, ġenituri Pollakki u dawn iridu jibqaw miftuħin. Il-fatt li għaddew ħafna snin ma jfisser xejn, il dawn il-petizzjonijiet iridu jibqaw miftuħin. Grazzi ħafna. Sur Marta. Iva, grazzi ħafna. Iva jena naqbel mal kollega tija jena minix imħallef, ħatmu mħallef għawnek imma eh, dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet għandu id-dmir li kollu kompetenzi fil-dritt u fil-ġustizja u li l-petizjonanti kolla li morru orti għalix il petizzjonijiet kolla eh, li għanna li u dimna jistaqsuna jekk il-liġi Ewropex qed tiġi rispettata jew le. Issa, aħna kull wieħed waħda minna eh, ra illi eh, unduna illi jem Iva nuqqas ta' rispett tal-liġi Ewropea. Naħseb Iva għanna nistidnu l-jugendamt tal-kull provinċja ta' kull lende għalli xaħna unnek għedin naraw li ġenituri li huma kriminalizzati fil-waqt li dawn huma sempliċement eh, ġenituri li qegħdin jitolbu eh, l-ola u l-ewwel dritt ta' tfal minnu l-jugendamt biex jgħid x'inhu id-dritt ewlieni ta' tfal. l dritt ewlini ta' tifel jew tifla huwa jara l-ġenituri tiegħu. Dik dak huwa l-qafal ta' kollox. Għallek għanna nistidnu l-jugendamt ta', ta kull jugendamt li jeżisti biex jiġu neku jispiegaw. jispjegaw. Jiena naqbel li l-ħolqien ta' grupp ta' ħidma huwa għadeja tajba nistaw nistidnu koll il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali Ġermaniż biex jispjegalna eżattament x'inhi l-politika Ġermaniża fuq il-politika tal-familja u dritt tat tfal. U mbagħad hemm ir-rwol ukoll tal-Kummissjoni, skużawni ma jiena min sodisfatt xejn bil-tweġiba li tat il-Kummissjoni għax naħseb illi tista il-Kummissjoni tidħol iktar fid-dettall, tista tistħarreġ iktar tara x'inhuma dawn il-punti legali Kifat jina nishtiq li din il-petizzjon, dawn il-petizzjonijiet jibqaw miftuħin u li aħna il- eh, noħol u dan il-grupp ta' ħidma, il-Komissjoni tagħmel iktar, il jugendam il-Land u il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali Ġermaniż għandhom jkunu mistiedna biex jispjegawna, mbagħad nisimgħu il kulħadd lil kulħadd dal-boħra nistiednu il-Jugendamt jew inkella lil ġenituri l-oħrajn għaliex kull darba mod ġenerali ħafna il-tfal illi qegħdin nitkellmu dwaru ikunu taħt l-età, ġifieri aħna laqas ma jkollhom id-dritt li jitilqu minn pajjiżhom u jiġu hawnhekk, forsi eh, għandhom id-dritt ukoll ikunu ukoll ikollhom affarijiet xi jgħidu u anke xi jgħidu lill-ġenituri tagħhom. Naqbel ma' proposti li saru mod partikolari dik tal-grupp ta' ħidma. Mr. Walensa. Thank you, Madam Chair. I have two points to make. And I like to reinstate. Jena nishti nerġanajti li kull ħaġa xnamel, x'namlu irridu nibazaw fuq il-fatti. U rridu nizguraw li dawn il-fatti huma disponibbli. U jekk irridu nħarsu lejn il-każijiet individuali jrid ikollna informazzjoni minn partijiet kollha l-amministrazzjoni jugen damt it-tfal, il-ġenituri, kwalunkwe eh, informazzjoni. U jenna nħoss li hija diffiċli. Kif naħdmu hawnhekk fil-komitat fil-komitat tagħna, nħoss li huwa diffiċli illi ninvestigaw il-każijiet b'mod profond. irridu inħarsu għal daqstant u rridu nikkonsidraw għaddi bħala falliment tas sistema kollu. Jekk hemm falliment totali tal-Jugendamt, dan huwa l-mod kif nistgħu naffaċċaw. Mbagħad għandi punt ieħor li nixtieq nisħaq iktar fuq għanna nevitaw <laughs> illi natu speranzi vani. Folo, speranzi folos. Dawn eh, huwa uh, problema diffiċli għax jaffet l-ħafna nies fuq livell uman. Namlu x'namlu, ma rridux natu tamit folos irridu naproċaw kif nistaw u blaħjar mod possibbli bil-kompetenzi il huma tagħna. U ma nistawx naħlu mandat jew kwist jew snin sħaħ illi niddiskutu din il-kwistjoni. Eja, namlu mod illi eh, ninsolvuha din il-kwistjoni sa ċertu punt. Grazzi, Peter. Mela, met nifakarkom l-24 Deċembru tal-2011 kena din il-zjara f'Berlin u morna fil-Bundestag kellna prezentazzjonijiet smajnjom. kien hemm anki membru tal-Ministeru tal-Affarijiet Interni, e, tkellimna anki mal-Ministru tal-Ġustizzja fuq il-kwistjonijiet soċjali u kien hemm e, e, informazzjoni kompluta u nixtieq nistaqsi nitlob lill kollegi kollha dawk illi kidbu dan ir-rapport ħafna minnhom mhumiex mumiex prezenti l-lum, eh, nitlobkom taqrawa, taqraw dan il-rapport. Eh, Nishtiq fakarkom li jem 6000 jugendamt fil ġermanja U hemm żbalji umani li jistgħu jseħħu mhux kollox jaħdem dejjem perfettament. Eh, Umbat hemm kwistjoni tal-lingwi, is-sitwazzjoni naturalment jiebet minn dak iż-żmien għax naturalment meta jkun hemm dan it-tip ta' żwieġ dejjem ikun hemm wieħed mill-ġenituri li ma jitkellimx bil-Ġermaniż perfettament. U huwa importanti li nkunu nistgħu nelbu l-ostakolu tal-komunikazzjoni. Però nitlobkom taqraw dan ir-rapport u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu fuq il-kwistjoni tal-żbal sistematiku naraw x'nistgħu nagħmlu. Fuq dak li għandu x'aqsam mal-metodu ta' ħidma, irrid ngħid illi qed tiġi proposta l-idea ta' cluster, hawnhekk għandna cluster li tirrigwarda tfal, u tista' tkun jista' jkun hemm grupp ta' ħidma fejn inkunu nistgħu aħna b'mod immirat eh, grupp ta' membri tal-parlament ikunu jistgħu jiddiskutu fuq dawn il-kwistjonijiet u bekk ikonu nistaw naraw x'nistgħu nagħmlu ma nistgħux. Kull sistema eh, jista' jiġi mtejjeb. L-ebda sistema huwa mingħajr żbalji. U aħna qegħdin hemm disponibbli u rridu niddiskutu. U għal dastant niproponi diskussjonijiet fi cluster, morru għaraw din il-rapport ta' ta' din iżjara fact finding tal-2011 li għamilna f'Berlin u u nistaw anki eh, ninkludu eh, il petizjoni kollha li huma sospiżi minn dak iż-żmien. Mela, issa nerġa' ngħaddu lejn il-petizjonanti, intkom smajtu ħafna, diġa qbilna qabel ma intkom wasaltu għal żewġ minuti ta' kull wieħed minnkom. Dawk il Tista tibda inti Aris Kristidis. Ja, äh, ix äh, bin dankbar um diese Diskussion. Jena nirringrazzja ta' diskussjoni. U nirringrazzja anki tal-fat eh, illi analizzajtu dawn il-problemi tal-Judenkamp. Fil- Jiena ma serċ misser fl-2000 għax sirt professur u kelli nibqa fil-Germania għal daqstan din il-ġermanizzazzjoni ta' tifel tiegħi jiena ma kontx naqbel maħħa. Eh, il-professur Klenner miet meta kellu 93 sena u kiteb storja tal-Jugendamt illi hija tajba. Imma jena nixtieq ngħid xi ħaġa kontra dan il ktib It-tfal jiġu malma u jena temmek illi hemm eh, problemi minnaħa ta' tal-ex mara tiegħi <coughs> dejjem kien hemm konsulent illi kien qed jintervjeni u kien hemm ħafna persuni illi kienu setan ħafna u ikkonslawa l-mara tiegħi. U is-sitwazzjoni tiegħi wkoll kienet partikolari. U dan ġara fil-lender tal-Assja. U kienem esperti li għamlu vista li tfal u għarfu mill-ewwel Kien hemm żewġ viżti u tnejn dawn iż-żewġ viżti tnejn qablu illi Però fl-istess ħin dawn iż-żewġ visti uh, waslu għal konklużjoni li ma nistax nara tfal. U għal daqstant hawnhekk kien ħoss jiena li l-istat intervjena Jena għamilt kawza kontra l-lender għax huma għamlu dan. U tistaw tfittxu anki fuq Google ismi jek tamlu search illi hemm tendenzi minnaħa tiegħi u fl-1999 jiena ġejt liberat minn dawn l-akkużi. fuq dawn il-visti psikjatriċi u dawn mem kollox huwa ipprovat hemm il-provi bil-miktub. Grazzi ħafna. <clears throat> Jiena naħseb illi il-persuni jagħmlu zbalji u dan huwa umana lina għax joħloq fina il-verità kultant aħna għanna esperienza tal ta' sofferenza jina dejjem rrit illi Eh, il it tfal dejjem kellu jieħu interess fihom. Imma meta it-tifel kellu erba' snin, e, e, e, ġi moti lil missierhom u dak iż-żmien missierhom kien taħt id-droga, kellu tieħu ħafna drogi u jiena rnexxi li nerġa' nieħu it-tifel, però mbagħad ġew bil-pulizija u ħadu t-tifel u poġġew ġo istitut għal tliet xhur. U jena għatma kont informata fuq fejn kien dan it-tifel u għara tliet snin Umbat, eh, eh, jina dejjem komplejt infittex dan it-tifel għax jina fil-li tfal huma l-essenza tal- tal-imħabba ta bejn il-ġenituri u jina għadni nħobbu l missiru u issa qed nħoss li issa nista nista nafaċa situazzjoni u kien qed jgħidli li huwa kien dispjaċut ħafna u f'xi mod eh, tlift il-rabta li kelli ma' tifel u issa nħoss li huwa differenti tifel li huwa tifel differenti addirittura. E l-ikbar problema li għandi illi illi illi illi qed jiġu hemm id-dijanjosi e- fuq illi jiena m'iniex kapaċi nieħu ħsieb it-tifel tiegħi. Jiena xtaqt najt illi ma naħsibx illi lebda petizjonant xtaqt illi dan il-komitat e, e, e, jieġi bħal orti. Għalix allora ċettajtu il-petizjonijiet tagħna. Meta il-ksur tal-liġi tal-komunità jinkludi anki il-ksur ta' drittijiet tal-bambini ta' tfal u għal daqstant inħoss li il-deċizjoni ta' hija importanti. U f'ħafna kazi, f'xi każijiet jista' jiġi impost l-użu tal-lingwa ġermaniża e tifla tiegħi ser u ili u bħalissa qiegħda ma' omma u għedha titgħallem il-Ġermaniż. Jien ma nafx minn qed jikser id-drittijiet ta' dan ta' din it-tifla. Jiena żgur minix. Grazzi. Alan Julie. C'est bon Ouais, c'est a Euh, donc moi j'aimerais... Jena nishtiq nirriferi għal dak li għallu ċertu kellima li rridu jisimaw zewċ tiqnipel, eccetera, u jena irrit eh, nitkellem fuq din eh, il-laqa fi Danimarka li ħaġa stramba eh, li Iva Danimarka għallu li le ma nistawx nisimaw bis ġenitur bet din nismaw għom it-nejn u s-surjar Iva għalli li dak kien ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-lum qed jgħid li hemm bżonn li nisimgħu iż-żewġ ġenituri ħaġa pjuttost straordinarja, għat jajdunna u koll li għanna nerġaw naqraw il-rapport ta' delegazzjoni li zaret Berlin fl-2011, jina semmejta din fil-intervent qasir tijaj il-imħallef ġermaniż ma ma niftikarx x'kien jismu spjega illi il-Jugendamt jintervjeni biss f'każijiet serji ħafna u delegazzjoni ħadet din l-impressjoni illi il-Jugendamt jintervjeni eh, f'każijiet serji ħafna. Mbatt eh, irċevejt itra jiena mill-Ministeru tal-Ġustizzja illi il-Jugendamt jintervjeni dejjem kullimkien għalhekk hemm problema hemm differenza hawnhekk edin najdu affarijiet differenti li delegazzjoni li forsi mandiċ il-mezzi u id-dritt illi eh, tistħarreċ kif suppost jew kif tixtieq. Umbat, jisiru eh, affarijiet bħal dawn umbat fejn sirna nafu u li il-jugendamt jintervjeni dejjem meta jkun hemm każ li involvi t-tfal għat memx xorta wahda l-informazzjoni kolla għalix il-Jugendamt mux biss jintervjeni ma saħan sitra jistajħu azzjoni kontra l-deċizjoni tal-imħallef. Dan huwa miktub f'kodiċi fil-fat. Xiktar ritnajt. Um, ehm, aħna eh, għattu li rridu nisimaw u koll it-tfal, eh, iva rridu nisimaw mit tfal imma t-tfal jikbru koll, eh? u l-Konvenzjoni tal-Lajja u Bruxelles 2A jgħidu illi tfal iridu jinstemaw eh, sakemm hu possibbli u jekk kienu ma maturi biżejjed li wieħed jismagħhom fi Franza fl-Italja naħseb kullimkien fl-Italja kemm 11-il sena 12-il sena. Iva, ma fil-Ġermanja tifel huwa matur biżejjed meta jkollu tliet snin. Għalhekk wieħed jista' jisma' jieħu l-xhieda ta' tfal ta' tliet snin. Ma fimx jgħid il-kellim ġifiri t-tifel jista jinstema anki meta jkollu tliet snin u dana jispjega forsi għalfejn is-smieħ ta' tfal isiru eh, wara bibin maluqin. Ġifiri wieħed ma jkunux eh, irrekordjati, ħadd ma jkun jafx jkun għaddej waqt jkunu qegħdin u dawn it-tfal. Dawkum ma il ftit kummenti li jiena xtaqt nagħmel. Merci bien, merci monsieur. Excusez-moi, juste une chose. Oui. Iva, ħagħuħra ti permetti li Iva jena li surjar għandi din mistoqsija li nimmaġina li peress li u għalli jisma zewċ nipel, nimmaġina meta tkellem huwa fi Danimarka biex jappoġġa dawn il-ġenituri kolla eh, li huma eh, mċaħda millu li dom naħseb li ju eh, semaħħom iż-żewċ nipel għax nkella ma kienx żgur se jpermetti li l-nifsiġi għadaw l-affarijiet hawnhekk sagen wollte, äh, <laughs> danke, äh, was ich noch sagen wollte, das ist alles, dass äh, ich vertrete meinen Mann Wollen beide Eltern hören. Jienet nirrepreżenta anka ir-raġel tiegħi għax huma qalu li jridu jissimgħu iż-żewġ ġenituri ma jienet nirrepreżenta ir-raġel tiegħi li wkoll ma jistax jara t tifel li u tifla tiegħu bħalissa għaliex it-tfal tagħna rridu jaraw il-ġenituri it-tnej li huma imma l-Jugendamt ma permettewniex li niltaqgħu miegħu jew li narawh, għalhekk jiena nixtieq nitlob li kieku jitteħdulkom it-tfal tagħkom. Intom kieku ma titkellmux b'dan il-mod kif tkellimtu? Ħaġa oħra it-tifel tijaj xtaq jara lil missieru missieru ċempel anke jekk il damt ma permettulniex li ma permettilux li li jiltaqa' miegħu u ltaqa' ma' tifel jew tifla mod sigriet. U xaħt tinduna u qafża lil damt. U minn dakinhar aħna ma stajniex taqaw ma' tfal tiegħu la jienu qasit il-misieru. Issa jiena tkellimt fuq il-telefon u fimt li dam tat parri l-raġel tijaj biex jitlaqni. Umbat wara li jitlaqni forsi kun jistajħu lura it-tifel. U li li għaluli li jena għandi eh, immur ġo istitut mentali għalli xina dominanti nġilet inħobb li tfal tijaj wis, mux għet jipermettu li nara t tifel tijaj u t-tifel tijaj tibbati. U tiħed taħt il-kustodja taħt trattament psikjatriku. U li t-tifel għet tisaqsuħ u kull darba jgħid isma jien imur id-dar. Ma jimpurtax jekk imurx għand il-mama jew għand il-papa, forsi ġimatej mal-om, ġimatej mal-missir, Dan kien is-sena li għaddiet fid-19 ta' Awwissu. Dak li qal it-tifel, imma ir-rieda ta' tifel mhux qed tiġi konsidrata u mbagħad fit-22 ta' Mejju ta' din is Il-qorti reġa saqsa e, forsi aktar kmini din is-sena, il-qorti e, reġa saqsiet li t-tifel xirrit U minkejja li t-tifel esprima x-xewqa li mullu rad-dar, il-Jugendamt li suppost tikkunsidra l-aħjar interess tat tfal u il-benessri ta' tfal, xerta waħda l-Jugendamt ma permettiċ li dan iseħ. U fl-2015 jiena permettew li li niltaqa ma' tifel tijaj taħt osservazzjoni xina apparentement tant jien perikoluza imma um, irrifjuta għaliex it-tifel beda jajat u jgħid li e, huma, ġifieri Jugendamt, kisruni, irrovinaw li ħajti għaliex il-Jugendamt irrovinat li ħajti. Il-President interrompi. Il-tifel tiegħi qed mux mhux it-tifel tiegħi biss imma eluf ta' tfaq edin ibatu għaliex il-Jugendamt mhux qed jippermetti li t-tfal ikunu ma' ġenituri tagħhom. Thank you. Grazie. Mela, essa edmiti għaj għalli nala, eh, u dan huwa moment diffiċli ħafna għalikom u koll, u anki għalina. Aħna, dan din id-batija eh, fl-imkien ma'kom, aħna eh, inħossuha, għax hawnhekk kulħadd kulħadd ħadd mu rebbieħ, kulħadd tellif. Il-fatt Lorelei, Lorelei, can you... Lorelei, e, e, ismani issa, etni tolbok tismani. iaf. Issa, il-fatti li l-komitat irċeva 225 petizjoni fuq il-Jugendamt. U hemm anki petizzjonijiet oħrajn simili minn stati membri oħrajn. U dana qed jissuġġerixxi lna illi hemm falliment sistematiku forsi fl-operazzjonijiet tal-Jugendamt. Kif tafu f'din il-laqa aħna maħniex orti, aħna qed nippruvaw insibu rimedji barra mill-qorti non ġudizzjari għas situazzjonijiet ta'kom li huma situazzjonijiet diffiċli u sensittivi ħafna. Hemm ħaġa possibbli li nistgħu nagħmlu aħna. Aħna nistgħu naġixxu u nistgħu nieħdu rwol ta' katalizzatur biex nippruvaw intejbu is-sitwazzjoni. Meta il meta waqt li aħna nikkonsidraw li hemm kompetenzi limitati ħafna, però għandna kompetenzi u smajtux għal sur jar u dan huwa eżempju ta' dak li kien qed jipproponi. Però il-kompetenza tagħna hija limitata, teżisti imma limitata. Għaliex il-maġġoranza ta' dawn il-każi jitħlu taħt is-sussidjarjetà illi jfisser illi id-deċiżjoni spetta għall-istat membru u għandhom il-leġiżlazzjoni tagħhom Però hemm ċerti kwistjonijiet fejn hemm eh, dimensjoni Ewropea u kif qalu sur Marija su anki kollegi oħrajn. Mela jiena nipproponi lil kollegi li dawn il-petizzjonijiet inżommuhom miftuħin l-ewwel net biex inkunu nistgħu nistħarġu aktar jekk l-artikolu 17 eh, u qed jiġi miksura hawnhekk pereżempju b'mod speċifiku f'taħt eh, dan it-titolu E jekk l-artikolu 17 hawnhekk hux qed jiġi miksur jew le. Umbat smajna anki il-kollegi li qed jipproponu li nistidnu l-Jugendamt fil-Kumitat kellna proposti fuq uh, grupp ta' ħidma u anki proposta eh, ta' grupp ta' ħidma illi se eh, illi, illi automatikament eh, tiġi maħluqa, jiġi maħluqa għax se jkollna dan l-approċ cluster u bekk ifisser li nkunu qegħdin noħol u aħna grupp ta' ħidma. Jiena smajt minn ħafna kollegi li għu dan nixtiequ nagħmlu, namlu. kien hemm anki eh, kollegi oħrajn li talbu l-Kummissjoni biex tistħarreġ eh, ksur kontra ċittadinanza barra mill- eh, mill-artiklu 17 u jina nishti nżid anki l-pożizzjoni tiegħi. Jekk hemmx konflitt ta' liġi ċivili u liġi penali bejn stati membri u anki ma' l-istat eh, ma' l-leġislazzjoni Ewropea e kemx konflitti bejn dawn l-elementi. U naturalment anki rridu nikkonsidraw Brussels 2. U kien hemm ukoll propesta oħra minn kollega illi hemm studju tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali fuq il-ġustizja għat u rridu nikonsideraw anki dan il din il-liġi ħat mara għadu eh, għada di għada eh, press release għada ma teżistix bħala dokument u anki smajna menant il-kommissjoni li għanna nevalwaw strumenti esistenti li eh, għanna Brussels 2 regolament fuq il- Eh, kooperazzjoni ġudizjarja fuq eh, eh, każijiet transkonfinali, dawn huma kollha affarijiet li rridu nikkonsidraw u anki l-possibilità li niskopru jekk hemm xi jew hekk se jkun possibbli li nsibu ċentri ta' medjazzjoni. Il-medjazzjoni f'ħafna pajjiżi kienet is-soluzzjoni. U nista' ngħidilkom illi jiena stess kont medjatur f'każijiet bħal daw u dawn huma dejjem mhux dejjem imma spiss uh, strumenti utli u mhux qed ngħid li hemm strumenti wieħed li jirsolvi l-każi. Però jekk ikollna kaxxa tal-odda b'ħafna strumenti differenti, allora s-soluzzjoni tkun iktar eh, faċli. Għal daqstant il-possibilità ta' soluzzjoni hija iktar olja, iktar, iktar ikun possibbli jekk ikollna iktar minn uh, strument wieħed. Allora xi proponejta hawnhekk Nitema li kollegi jaċċettaw illi nimxu f'dan il-mod u li nżidu anki il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni fuq dan il-punt biex eh, fil-fat l-affarijiet naħdmu fuqhom fl-imkien mhuwiex eh, mod xiera li naħdmu separatament eh, l-istituzzjoni. Dawn huma affarijiet li jinvolvu l-żewġ istituzzjonijiet, allura rridu niġu fl-imkien biex naħdmu. Allora xiridu namlu, irridu naturalment nżommu l-pozizjonijiet miftuħin u namlu u niposponni u sa kemmi konna il-regoli ġodda ta' proċedura u mbaħt bekk il-grupp ta' ħidma jiġi ma'ħlu automatikament. Inkonu, eh, se nibdaw niproponu clusters fil-petizzjonijiet biex in-nies li jaħdmu fuq id-dritti ta' tfal jew każijiet ta' kustodja trasconfonali awtomatikament isiru cluster u jinħolqu dawn il-clusters. Iva, sur Stanoka. Signora Stanoka. Kien hemm anki proposti li għamilt jien illi nikdbu issa lettra lill-Ministru tal-Ġustizzja tal-Ġermanja Iva, jena ma konċa attenta meta inti għatek, forsi koħet namel affarijiet oħra. Iva, se namlu anki din il-possibilità li nibatu ittra lill-Kummissjoni u anki lill-Ministru Ġermanis li huwa uh, eh, responsabli lill-Bundestag lill-gvernaturi tal-lender ġermaniżi u anki l eh, lill-komitati ta' petizzjonijiet fejn jeżistu biex nerġaw nesprimu il- tħassib tal-Kumitat tagħna bla dubju u dan huwa ovvju. Iva, din hija il-proposta tiegħi. Tista' tiġi aċċettata, Sinjura Evi. Kjarifika fuq dak li proponejt jiena. Il-grupp ta' ħidma għandu jkun miftuħ, għandu jaċċetta mhux biss għal membri tal-Parlament biss u e l-operaturi differenti illi jaħdmu fuq dawn is-sitwazzjonijiet, imma anki għandu jkollna anki l-assoċjazzjonijiet u l-NGOs. Dawn illi illi għandhom esperjenza u għandhom il-know-how u għandhom l-informazzjoni eh, eh di prima mano fuq dan il eh, fuq dan il-argument. Eh, u anki huwa ovvju u koll li dan jidħol eh, fir responsabilità tal-grupp ta' ħidma la darba jkun maħluq. Illum dak li nistgħu nagħmlu huwa li nipposponu din l-azzjoni sakemm sakemm sakemm ikonna grupp ta' ħidma. Naf li l-petizzjonanti jixtiequ jitkellmu issa, imma bħalissa nifhem it-tifla qed tistennik. Mela mur, Eh, grazzi tal-li kontaw u grazzi anki tal-li kellek il-kuraċ tajdinna fuq l-esperienza tijak. Jiena għandi elf kas illi nista natikom biex tkunu tistaw taraw illi hemm problema sistematiku. Aħna, aħna namlu petizzjonijiet biss u ma eh, petizzjonijiet li jiridu jiġu indirizzati l-inna għal daqstandan li għettajt intu għabarda mill-kompetenza tagħna. Jiena bil-Ġermanis, nishtiq najt punta informazzjoni, forsi ma tafux, intkom ma tafux. Fl-2009 jiena kont membru tal- eh, tal-Kunsill Lokali u kont nirrappreżenta Dipartiment ta' Zaza u kellna nżidu sentenza l-Kostituzzjoni tal-Jugendamt illi wieħed jieħu it-tfal miex l-aħħar miżura li Jugendamt jista' jistgħu jagħmlu. Issa għaliex għandu jkun hemm emenda għal linji gwida eh, tal eh, tal tagħhom tal-Jugendamt. Dak kien komment jiena minix sen eh, Minix se nirrispondi, jena nishtiq nieħu il-parir tal-kollegi jekk japprovawx il-mod kif jena proponejt li għanna nimxu. Ta' provaw, Iva, mm, grazzi li l-kulħat u il-lejla tajba li l-kulħat. E, il-tempo għatajje, il-xemx ħarġet u ma' nix xita. Grazzi.